Issa għanna rapporter <clears throat> l opinjoni s-Sinjura Sari Essaja. Il-rapportu għadwar il-bidli demografiċi u l-konsekwenzi għal futur ta' politika ta' koezjoni tal-Unjoni Ewropea dan huwa rapport mill-Kumitat ta' Affarijiet Reġjonali li segwi rapporti li konna minna aħna fuq il-kwistjoni demografika. Naddi għas-Sinjura Esseja. Grazie, signor President, u l-adwa tajba kollegi. F'dan il-Kumitat kellna rapport Wisa komprensiv ħafna ġifiri f'din l-opinjoni għawnek għedin nifukaw bis fuq il-konsekwenzi tal-bidli demografiċi għal-futur tal-politika ta' koezjoni u għalek fi spiritu l opinjoni u l-emendi donnu ħajkunem indikaturi ta' bidli demografiċi. Indikaturi soċjali oħrajn u dawn għandhom jissupplementaw il-GDP bħala kriterju għal politika ta' koezjoni futura. Hemm seba' kompromessi u ħan ipprovaw insibu l-aqwa redazzjoni għadna għadin naħsbu fuqhom ġifiri. Naħseb illi għanna soluzzjoni pozittiva ħafna eventualment b'dawn il-kompromessi. Għanna menda 31 fejn il-kelma produttività ma tistax timbidel b'aċċessibilità għaliex għandhom tifsira differenti kompletament. U naħseb li daw iż-żewġ kelmiet ma jistawx jihdu post xulxin. Għalek kumbat għanna l-emenda bajn u kol fejn u oħra fej qed ngħidu illi nitolbu l-Kummissjoni biex tiggarantixxi s-sekurtà ċertezza legali u garanzija ta' interessi legali u naħseb illi din l-emenda taqa' taħt il-sussidjarjetà ġifieri jista' jkun hemm votazzjoni maqsuma hemmhekk, però apparti minn hekk dawn l-emendi kollha jimxu fid-direzzjoni ta' din l-opinjoni u nirringrazzja l kollegi għal l-input tagħhom għal din l-opinjoni, grazzi. kollegi. Grazzi ħafna għawn kollegi illi jixtiequ jitkellmu fuq dan ir-rapport. Tirazna, mish għonek nara l-lista ta' shadows li għanna. Naħat tkun ħafna iktar faċli mill-permess waħdini u xek. Għat niprofan għajimkom daqxajn u għatan ċatjur nesċili donnu. Ħirit nimla b'xi modda xej il-ħin qabel il-voti. Għax ħadd titkellem, titkellem inti, sinjur, le? x nista' ngħidlek iżjed sinjura sajjaħ li proset. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni u nixtieq ngħid lill-kollegi illi ħankunu qegħdin naddottaw l-opinjoni tagħkom fil-laqa ta' 13 u l-14 ta' april. Sinjura Xrater, zgur li ma t titkellem fuq l-opinjoni ta' Sinjura Sejalla? <laughs> Ok, kollox nixi ħarir mela. Ejja nifqu daqxie għal-kaffe, Sinjuri, Għabel ma nibdew bil-votazzjoni. M'excuse auprès des interprètes que nous avons fait travailler hier. Skużani, għall-interpreti niskuża ruħi hom. Tali. Zammejnikom għawnek wara l-ħin il-bira u s-sama tajnikom ta' għamlu tajt il-kallima. Chers collègues, je vous propose de... Kollegi, kma importax sibu paskom ħalli kunu nistaw jinkomplu bil-laqa tagħna. Għanna ħafna votazzjonijiet dal-ħodu. U niproponi għalek li nibdew immedjatament. Punt 17 fuq l-agenda. L-arloċ ħażin. stennejt sa' disaw nofsina. Nibda bi rapport ta' Martin Kassler fuq is-Sena Ewropea għal xuhijattiva. Artiklu wieħed għandna kompromess M dak favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Artiklu 2 fuq il-parti introduttorja għandna kompromess M dak favur kontra attenzjonijiet. Għaddit. Artiklu 2.1 kompromess o dak favur kontra attenzjonijiet. Għaddit. Artiklu 2.2 kompromess P dak favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Emenda Artiklu 2.3 kompromess E, dak favur, kontra astenzjonijiet. Għaddit. Naddu s-samela għal-emenda 130 li skomplement punt artiklu 2.3 b'amenda orali minnaħat għal rapporter Nina tilkom bil-miktub. Emenda 130 dak favur kontra sensir tabdit. Artiklu 2.3 dak favur. Kompromess erre dak kontra sensjonijiet. Għadda. Emenda 126 dak favur kontra astenzjonijiet. għadda u koll. B'ħafna astenzjonijiet artiklu 3 paragrafu 1 l għal inċis, kompromess esse, favur kontra astenzjonijiet għadda. Artiklu 3 paragrafu 1 tieni inċis, kompromess te, dak favur kontra astenzjonijiet għadda. Inċiż tlieta kompromess u favur kontra astenzjonijiet għadda artiklu 3 ċis 4 f'kompromess ve favur kontra assenzjonijiet Għadda. Paragrafu wieħed kompromess wed favur kontra assenzjonijiet Għadda. Paragrafu 2 kal 14 da favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 3 kompromess xi, dawk favur kontra astenzjonijiet. Għadda. Artiklu 3 paragrafu 3 150 emendorali mir rapporteri ġeċetat dok favur kontra astenzjonijiet. Għadda. Artiklu 3 paragrafu 3 reġit satax, da favur kontra astenzjoniet għadda. Artiklu 4 kompromess Y dak favur kontra astenzjoniet għadda. Artiklu 4 Artiklu 20 rapporter favur kontra astenzjoniet għadda. 21 rapporter favur kontra astenzjoniet għadda. Paragrafu Artiklu 5 paragrafu 1 Kalt 17 dak favur kontra assenzjonijiet. Għadda. Artiklu 5 paragrafu 1 kompromess mezzeta favur kontra assenzjonijiet. Għadda. Artiklu 5 paragrafu 3 156 rapporter. Amendorali favur kontra assenzjonijiet. Għadda. Artiklu 5 kompromess AA favur kontra astenzjonijiet Għadda. Artiklu 3, 151, Thomas Mann, favur. Anzi, irtirata. Artiklu 6, eh, Reġi 23 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Artiklu 5, 23 mir-rapporter emendorali. favur kontra assenzjonijiet għadda. Artiklu 6, paragrafu 22 mill-Kumitat Reġi favur kontra Mixċar, għam ħafna assenzjonijiet, ħanaraw. Għan għamlu verifika, mem għandux il-kard, kuħat għandu kard, votazzjoni miftuħa. Alors, les grands... Mela. Aw. Rappresentanza kbira tal-grupp il-gbar. Soċjalisti u l-PP, u għed soċjalisti u għed mill-PP. Jidi marru. sewa wisq, għat il-vota, il-votazzjoni maluqa. 8 favur 3 kontra 33 astenzjoni. Għaddi ċorta ma mux għak suppost imorru l-affarijiet. 24 rapporter favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. 58 ta' surbaħ favur kontra astensjonijiet Għaddit. 159 ta' Sur Steinruk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 25 Signora Zaborska favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ta' Numru 1 premessa 2 ta' rapporter favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu wieħed tal-Kumitat Reġi favur kontra attenzjonijiet naħjar nivverifikaw. Il-LPP uh, reġaw għet jivotaw biħġaru ma' xaħat mill-li pipi jitla. Grazzi. Il-votazzjoni ma maluqa 22 favur, 4 kontra 17 l-astenzjoni. Għaddit. Paragrafu 2. 13 favur kontra astenzjonijiet. Maddix. Nivverifikaw, tiġi verifikaw. Zaċ għattur entuzjazmu, għajja verifika. Namlu l-affarijiet sew. Numru tnejn mill-Kumitat Reġjonali, votazzjoni miftuħa. U l-IPP għadhom ħerqanin iż-żejjed hawnhekk. Votazzjoni magħluqa. Iva, għadda. Promessa tlieta kompromess a favur. Kontra astenzjonijiet għadda. 27 ta' sur Karpno favur kontra astenzjoniet għadda. Paragrafu 3 f'Kumitat Reġi favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess B. Promessa erba favur kontra astenzjoniet għadda. Promessa erba 30 sur Kabrno ta'. U għalek. Naddu għal paragrafu 10 mill-Kumitat Reġi favur kontra assenzjonijiet maddix għammek. Promessa ħamsa, kompromess ċe favur kontra assenzjonijiet għadda. Promessa ħamsa, numru 43 ta' sur papa Numru 50 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 52 Sni Papakis, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Il-premessa 6, 53 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Premessa erba, rapporter, favur, kontra, astenzjoniet. Mux ċara. ċara, ne-verifikat. Għet, nċekjaw sa numru 4 tal-rapporter. Il-votazzjoni maluqa. 42 favur, ċara mela, pjuttost. 54 su Lambert, favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Premessa 7, kompromess de, favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Premessa 8, 57, rapporter, favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Premessa dissa n numru 58 dak favur kontra astenzjonijiet maddix. Premessa disa kompromess E favur kontra astenzjonijiet għaddis. Premessa 10 reġa erba, reġi erba favur kontra astenzjonijiet maddix. Amenda 60 Signora Ramanzulli Signora Ronzulli Iva, grazie. Aħna għadin nirtiraw 60. Għad nitkellem fismi u fissem il-sur Baldassari. Sewa 60. Ġirtiraw 60. L-istess? Għad Le, għadin zomu dak. Rapporta favur, fav dok favur, kontra astenzjonijiet. Nift verifika. 61. Votazzjoni miftuħa. Kuħat t-vota, votazzjoni maluqa. 21 favur, 24 kontra ma taddix. Premessa 11, 62, tassur kabrnuħ, favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Promessa ma s-seffa favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. Premessa 11 emenda 65 ta' rapporter favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. 67 favur kontra assenzjonijiet. Mixxara jen verifikaw 67 mela Għat vota, votazzjoni maluqa, 20 favur, 24 kontra maddiċ. Premessa 12, kompromess ġe, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Premessa 13, kompromess sakka, favur, kontra, astenzjoniet. Għaddiċ. Premessa 13, kompromess i, favur, kontra, astenzjoniet, għaddiċ. Premess 17 emenda 70 u 73 l-istess flimkien favur kontra assenzjonijiet għaddit. 74 kompatibli il-rapporter kontra favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 7 ta' rapporter kompatibli favur kontra assenzjonijiet għaddit. Premess 14 kompromissiju favur kontra astenzjonijiet għaddit. Eh, per 17 reġi 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 77 favur kontra Donc,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 Iva, ġi adottat. Ġifiri nistaw nifutaw fuq disa, favur, kontra. Assenzjonijiet, għaddiet. Promessa mistax, kompromess ke, favur, kontra assenzjonijiet. Għadda. Promessa 15, tmanin, Lambert, favur, kontra, assenzjonijiet. Għadda. Promessa tnejn tmenin, favur, kontra, Rapporta favur din, favur kontra assenzjonijiet. Ma nafx. Nasab aħjar nivverifikaw 82. Votazzjoni magħluqa kuħat vota 18 favur 24 kontra ma bdiċ. 83 l-istess awturi favur, Signora Ronzulli. U fismi u fissem is-sur Baldassare ehm, ħa nirtiraw għat 85, Lambert favur kontra assenzjoniet għaddiet, permessa 15, kompromess L favur kontra assenzjoniet għaddiet. Permessa 16, riġi 9 favur kontra assenzjoniet maddiċ. Nivotaw issa fuq la bozz ta' rapport kif ġie emendat. Il-rapport kif ġie emendat ħajkolna verifika elettronika biex naġlu iżjed votazzjoni miftuħa. Kat vota, votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. 44 favur, ħadd kontra, memx astenzjonijiet, astenzjonijiet, sekonda, sekonda, għadna ma l-istejniex tajt Signora Perez. La bozz ta' eh, rizoluzzjoni ġislativa kif ġiet emeddata l-istess vot, il-votazzjoni finali fuq il-rizoluzzjoni l-istess process ehm, rapporter. Issa qed nissuġġerixxi li nibdlu naqra l-aġenda għaliex il-Kumitat Budġetarju ma jisriċ jistana jirriċ il-proposti tagħna fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Globalizzazzjoni li ħanaddu għal 28 u 29 l-ewwel jekk ma jimpurtax. Mela, taħt punt 28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 Sinjuri, ma nixtiex naħli ħafna ħin fuq dan il-punt. Fuq 28 għandna l-lista tal-votazzjonijiet. Ew nivvutaw fuq 28 il-mobilizzazzjoni tal-Fond eh, Ewropew eh, għall-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni. Għandkom karta wahda fil-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 litra bozzata draft letter li rċivejtu emenda orali appoġġata mis-sur Engels fisem il-PP u eh, Snira Harkin fisem il-Liberali jiena nappoġġaw kol fisem l-SND u s-Sinjura Figurejdo hija ħafna b'din l-emenda fisem il-Gwi. Għal daqstant jien nissuġġerixxi li nivvutaw namlu votazzjoni elettronika fuq litra kollha kemm hi kif ġiet emendata. Il-votazzjoni hija miftuħa. Tumul għapi voti, l-voti. Kulħadd ivvota l-votazzjoni hija magħluqa. 46 favur, unanima għaddiet. Sur Benjamin, nix Ti infakrek li l-grupp tagħna huwa semmi demokratiċi u liberali. Il-gruppi kollha fil-Parlament Ewropew uh, jisimhom demokratiċi b'xi mod iħor, ieħor nħossuna kuntenti għal daqstant għal dan għal daqstant. Issa naddu għal punt 29 fuq il-mobilizzazzjoni għal fond ta' ġustament għal globalizzazzjoni għal Polonja favur kontra sanzjonijiet l-istess riżultat grazzi ħafna allura ser nibatu dawn iż-żewġ ċitri lil kumitat tal-budget. Issa ser naddu għal ehm, l-aġenda tagħna naddu għal punt 18 fiħallina

Euh, alors, donc le point 18, le rapport. Punt 18, la bot ta' rapport ta' Sinjura Hirsch fuq il-kooperazzjoni Ewropea al uh, taħriġ uh, u edukazzjoni vokazzjonali biex napoġġaw strateġija 2020 favur kontra stenzjonijiet Mr. Hendel. Handel. Skużawni tal-li qed nikkumment eżatt qabel il-votazzjoni fuq lista tal-votazzjonijiet hemm miktub li il-gwi qed segwa l-amendi ta' kompromess. Aħna firmajnikom li aħna nappoġġawhom it-tnejn li huma apparti minn E. Aħna ma nappoġġawx E. Tajja, allura ser nirtira l poċ ta'kom għall-emendi kollha ta' kompromess. Le, aħna nappoġawm kollha apparti E. Paragrafu wieħed, kompromess wieħed favur kontra sanġenijiet diet. Paragrafu wieħed għandna 26 mill-Kumitat tal-Affarijiet Kulturali adott adottat skont emenda disa, issa nadu għal-fem tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 22 sinjar Kretu tlok favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 23 sinjar Kretu, favur niverifika fuq 22. Kulħat t-vota? Il-votazzjoni għamaluqa. 24 favur, 21 kontra għaddit. Tlita għoxin misnir kettu, favur kontra ma maddiċ. Paragrafu tlita men darba 20, dak favur darba 20 kontra stenzjonijiet maddiċ. Kompromess B dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet 30 u favur kontra għadiet. għaddiet. 30, is-Sinjora Papadopoulou favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 23 Sur Helmer favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 33 is-Sinjora Turinen favur kontra stanzjaniet għadiet. Paragrafu 5 kompromess ċe favur kontra stanzjaniet għadiet. Paragrafu 5 Paragrafu 9 mill-imko favur kontra stenzjonijiet għadiet tlieta mill-imka favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 36 sinra kretu dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 37 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 38 ta' għad, 39 il-Sinjora Gruni għada qed tagħmel l-emendi dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 40 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 41 amenda orali dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Erba' mill-imko dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 6 44 favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx. D. Kompromess D. Iva ser niverifika u għallura 44 jek tixtiequ. il-votazzjoni għamaluqa. 21 favur, 21 kontra, ma ditt. Kompromess de. Dak favur, kontra, stanzjonijiet, għaddit. Paragrafu 6. wiet minn fem favur kontra stanzjoniet, ma' ditt. Nejn mill-istess komitat favur kontra stanzjonijiet għaddit 18 nikusidraw adottat mill-kultura 15 fem favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 48 e, sinjora Turinen paragrafu 7 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 49 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu 7-11 minn imko favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imko 13 daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragraf 852 sur ħandelok favur kontra assazzjonijiet mhix ċar xini xinu riżultat niverifikaw. Kulħadd eh, vota l-votazzjoni hija magħluqa. 25 favur 18 kontra għaddiet. 53 eh, favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 50 ta' u 51 ta' u kol. 54 sinjora turin dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 55 Sir Popakis dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 56 mis-Sinjora Turinen amenda orali favur kontra astenzjonijiet għaddit. 57 is-Sinjor Plan dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. 6 mill-Kumitat Fem dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 58 Sinjora Herġ dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. 59 is-Sur Papakis dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. 60 is-Sinjora Turinen dak favur kontra sanzjonijiet Contra, 61 dawk favur kontra sanzjonijiet maddiċ. 63 dawk favur mm, kontra sanzjonijiet maddiċ. 62 dawn il-votaw fuq dan dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 14 il-Kumitat Fem dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet 64 sur Pupakis dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 11 kompromess E dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu 11 għanna disa minn komitat fem favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 67 sur Pupakis dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 12 kompromess F eh, favur kontra sanzjonijiet għaddiet għaddiet. Naddu għal put minjem il-komunitat fem favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 74 sur popak izdak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 75 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 13, 76 favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 77 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu 13 emenda 78 sur Helmer emenda orali dak favur kontra stanzjonijiet ma ddiċ. Niverifikaw fu 78 jek rridu, la votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd tivvota l-votazzjoni hija magħluqa. 21 favur 24 kontra ma ddiċ. 79 dak favur kontra la darba din tkun adottata mill-kumitat din tiġi eh, pożitin tal-kumitat. 79 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Seba mill-kumitat eh, fem dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 14, kompromess ġeda dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Imko wieħed dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 82 sinjor patu doppelu favur kontra sanzjoniet għaddiet 83 Ungurjanu dawk favur kontra sanzjoniet għaddiet 84 Sir Papakis dawk favur kontra sanzjoniet għaddiet 85 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 86 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 87 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 88 nisur Hendel dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 89 Sinjora Turin dak favur kontra astenzjonijiet ma' 13 fem dak favur kontra astenzjonijiet għaddit 12 mill-imko amenda orali minna tal-ħodor. Mem l oġġezzjonijiet tal dan, dawk favur. Kien hemm amenda orali n nur id-disajn xina plan favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 17, kompromess H, dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 18, amenda 96, xina Papadopoulou, dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet 95 sinra ħirġ dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 97 sinra turin dak favur, kontra astenzjonijiet, għaddiet. 98 sur popakis dak favur, kontra astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 19, kompromess I, favur kontra astenzjonijiet, għaddiet. Issa naddu għal paragrafu 8 minna ħatalimka, amenda 8 minna ħatalimka, għaddiet imkotnejn u favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 20 kompromess jie dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 7 minn l-imko favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu 20 106 Mr Popaki semen dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 21 107 Sir Hendel favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 12 komitat tan-nies a favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 108 Sinjura Hirsch da favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 109 Sinjura Papadopoulou da favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 110 Sur Papakis da favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Rekvu 23 fem 10 eh, għaddiet, 5 imkoda favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 6 minnata l-imka favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 22 u 23 maġa ġa adottati 111 sinjor Papadopoulos dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 112 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 113 sur Helmi dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Għamsa mill-kudat fem dak favur verifikaw. 113 niverifikaw. Kolħat t-vota. vota t Votazzjoni għamaluqa. 22 favur, 24 kontra tajab ma ditx. Għamsa, fem dak favur kontra astenzjonijiet għaddit, 114 signor Ronzolli dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. 11 fem dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 115 sinjar Turin dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Numru 1 minn sinjor Turin dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa A ku premess K dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. A mil-kumtat tan-nisa dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. B mil-kumtat fem dak eh, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 8 sinjar Turin dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Disam mis Sur Helmer favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Eh, premessa bil kompromessa L favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Premessa C kompromess M dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet. U issa ser nadu għal 16 Mr. Helmer dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 17 Mr. Helmer dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet għaddiet 18 Mr. Popakis daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ser naddu għall-aħħar vot fuq la bosta rezoluzzjoni votazzjoni elettronika. Għapi voti li voti klu? Kolħat vota? 43 favur vot wieħed kontra 3 astenzjonijiet nifirħu l-rapporter. Et nous en venons au projet d'avis de Madame euh, Jutta Stein. Issa naddu għal euh, la bosta l-opinjoni mis Signor Steinbrook il-Kumitat tal affari Kulturali tip ta' taħriġ ġewwa l-Ewropa, paragrafu wieħed kompromess għadha favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Après le paragraphe 1. Wara paragrafu wieħed, emenda 15 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma tlietx. Wara paragrafu wieħed kompromess B dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu wieħed kompromess C favur kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess B dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet maddiet. Paragrafu 2, din kompromess E, favur kontra għaddiet. Wara Paragrafu 2, kompromess F, daw favur kontra stanzjonijiet għaddiet paragrafu 3 kompromess ġ favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara 3 43 favur kontra astenzjonijiet ma Paragrafu 4 kompromess h daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu 4 menda 58 favur kontra astenzjonijiet maddiċ wara paragrafu 4 kompromess i dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet wara paragrafu 4 amenda 68 favur kontra stanzjonijiet għaddiet 69 l-istess autur favur kontra stanzjonijiet għaddiet Paragrafu 5, kompromess i favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu 5, tnejn huma identiċi, design u għed design, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Wara paragrafu 5, paragrafu 6, emenda Sitta design, sira lin, favur kontra stenzjonijiet. Naħseb għaddiet, jen verifikaw. Votazzjoni għamaluqa. Tnejn u tletin favur, 14 kontra. Għaddiet. Kompromess k jaqa. Wara paragrafu 607. Steinrock dak favur kontra. Stanzjonijiet ma ditx. 108 l-istess autur favur kontra. Ma votajtux 108 dak favur kontra. Stanzjonijiet 110 Sir Popakis, da favur. Iva. Iżda 96 kopri kompromess uh, k kollu kemmu. Għandkom raġun, pero għandek reġun, ser nivutaw 106 King Gongs li hija kompatibbli ma 96 ta' Sinjora Lena allura 106 dal favur kontra sanzjonijiet għaddiet 110 pupakis dal favur kontra sanzjonijiet għaddiet kompromess elle favur kontra sanzjonijiet għaddiet Wara paragrafu 7, emenda wieħed eh, tnejn tnejn favur kontra għaddiet. Ma li hija l-istess sitwazzjoni. L-istess każ bħal ma kienna f-121 ta' surba. Allura wara seba jen votaw fuq eh, wieħed tnejn wieħed favur kontra għaddiet. Wieħed nejn tliet sur pupakis dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8 uh, kompromess M dawk favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Wara 8 134 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 137 ser nittrattaw iktar tard u naraw eżattament jekk kompromess tu jgħaddix. Paragrafu 10 kompromess enne dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu disa għanna kompromess o dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu dissa emenda 152 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet sur Popakis wieħed 153 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess P dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mela, il-137 taqa il-paragrafu 10 minn il kompromess Q favur kontra għasintonijiet għaddit Mela wara l-paragrafu 11, l-emenda 172, eh, emenda orali, l-ebda ġessonijiet. Nifotaw favur kontra assenzjonijiet għaddit wara il-173 ta' Stanruk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Il-kompromessa R favor kontra Mija u sbatax favur kontra sensonijiet, maġi ċaċċettata. 178 favor kontra sensonijiet, Mm, mhux aċċettata il-179 Turinen favur kontra sensonijiet għaddiet il-180 favur kontra sensonijiet għaddiet 181 taqa 182 u 83 favur kontra sensonijiet għaddiet 184 favur kontra sensonijiet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 għastinsanijiet għaddit, mela il-votazzjoni eh, elettronika għal-tekst kollu kif inuwa. Ah no, no, non, j'ai pas le droit de vote, No, il ja a déjà trop. Minti xinti talat eh, til vota tejt il-president.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 U proġe Davidu madam is. Numru 20 issa il-Sinjura SIA il-trasformazzjoni tal-Europa wara il-krizi dinija. Alors, paragraf 1, compromis A, qui est pour Mela, eh, paragrafu għed kompromessa, eh, eh, ehm, u wieħed favur kontra sensanijiet, paragrafu għed favur kontra sensanijiet għaddit. Sitta, favur kontra sensanijiet għaddit. Seba, favur kontra sensanijiet għaddit. Wieħed favur kontra sensanijiet paragrafu 2, kompromess B, favor kontra sensjonijiet eh, għaddit. Paragrafu 2, emenda 12, favor kontra sensjonijiet għaddit. 13, favor kontra sensjonijiet għaddit. 14, favor kontra sensjonijiet għaddit. 3, favor eh, eh, kontra sensjonijiet għaddit. Paragrafu 3, emenda 18, favor kontra sensjonijiet għaddiet 19 favor kontra sanzjonijiet għaddit. 20 favor kontra sanzjonijiet għaddit. Għani ċekja għaddi, għan verifikaw. Xie ġed vittim dan emballement. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Kulħat il-vot, il-vot s-sanu għaluqa. 21 favur, 23 kontra. Għankom raġuna unek. Maġi ċaċċattata din. 21, f'dawx partijiet. Ħanivotaw fuq l-emenda kolla minna il-kelma green. Favur minna daw kolla favur minna il-kelma green. Sensonijiet. Għaddit. Min ixtiq jizida għal kelma green? Min ma jixtiqx? Min jasjeni? Mela, il-kelma green ħat istit, ħan iċċekja għadi. Dveħ. Tout le Mela, ħan iftaw il-kalma green, votajtu. 24 favur. 21 favur, 24 kontra. Mr. Helma. Signor President, jina niddeqni kritika, imma e, e, etni etni etni inti qed tgħid uh, uh, favur u bat ħares wiċċek l-isfel u mbagħad tgħid kontra u inti mhux qed naf illi inta inti mill-liva tkun taf illi ma jistaxem hemm ikun hemm biżejjed sa kellek żewġ eżempji fejn inti qed kill il-votazzjoni kienet favur u ċekkejnu kienet bil-kontra. Jekk uh, joġbok bħala kortesija għal kumitat għal membri meta tgħid kontra tħares biex tara li huma il-membri li qegħdin jivvutaw. niprofa inħares lejk meta nara in li inti qed tivvota bil-kontra anke l sanzjonijiet. Mela, kompromiss favur kontra sanzjonijiet. Għandit. Paragrafu erba. Menda 26 sewx partijiet. Isinu e, rasseja. Grazzi ħafna, Sina President. Emma izbar, iżbala hawnhekk. Edha maqsma ħażin, il-qasma titkun e,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 minn flok eh, eh, edin naqsmu l-emenda fit tnejn aħna hawnhekk aktar mill-klim. Għanna l-ewwel parti il-PPA favur l-ewwel parti u anka it-tieni parti imma eh, l-gruppi l-oħra ma nafx jiena. Mela l-ewwel parti ħanivutaw fuqha sal-klim sal Eh, sa fejnem 2002. Min dikaddit mela tini parti favur kontra sensonijiet. Għani verifikaw għadi. sul privati il votiklu il il sani maluqa. It-tieni parti mhix adottata. Il-paragrafu 4 minn 27 runżuli favur kontra sensonijiet għaddiet 28, eh, Popakis favur kontra sessjonijiet, għaddiet 29 eh, eh, l-istess, favur kontra sessjonijiet, għaddiet l-paragraf 5 kompromesse, favur kontra sessjonijiet, għaddiet paragrafu 5, 32 essea favur kontra sessjonijiet, għaddiet il-paragrafu 5 minn 33 favur kontra sensanijiet għaddit. L-34 Schroeder, favur kontra stenzjonijiet, għaddit. Is-sur Helmut kontra paragrafu 5, 35 rinżuli favur kontra stenzjonijiet. Għaddit. Għamenda 36, Kaberno, favur kontra stenzjonijiet, għaddit. 37, Schroeder, Paragrafu 6, favur kontra. Assenzjonijiet, għan verifikaw għadin. Il-37 minn Schroeder. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Ma ġietx aċċettata 38 issa favor kontra astenzjonijiet Għaddiet 39 seja favur kontra sensonijiet. għaddit 40 ronzuri favur kontra assenzjonijiet. Għaddiet 41 reporter favur kontra sensonijiet, għaddit 42 ronzuri favur kontra assenzjonijiet. għaddit. Mela, il-votazzjoni fuq l-opinjoni kollha kif emendata, il-votazzjoni meftuħa, il-votazzjoni elettronika. Muna privoti l-voti klu? Luqa, l lotazzjoni 45 favur, xejn kontra, xejn assenzjonijiet praset. Nifraħ il-rapporter. Et nous u pwa 21. Mela wasanna l-punt 21 il-rapport il, il rapport dwar il-tisħiħ tal-sorvelenza tal-pozizjonijiet budgetari. Jiena eh, għandi zoċ eh, eh, mendi għan nġborom fl-imkien 63 u 64 favur kontra assenzjonijiet ma ġiċ aċċettata. Hemm emenda orali favur kontra assenzjonijiet għaddiet emenda oħra ta' kompromessa favur kontra assenzjonijiet għaddiet. L-artiklu 1, wara punt 1, emenda 16, favur kontra assenzjonijiet għaddit l 85 mendorali rapporter favur kontra assenzjonijiet għaddit Ispatax il-rapporter favur kontra sensjonijiet għaddit, mintax rapporter favur kontra assenzjonijiet Għan verifika għadin. Votajtu kolla, malu għal-votazzjoni, 23 favur, 20 kontra. Għaddit. Artiklu 1.2.c eh, kompromess F favur kontra astensjonijiet għaddit il-punt erba favur kontra assenzjonijiet għaddit 21 rapporter favur kontra assenzjonijiet għaddit 22 Kompromessa eh, H favur kontra assenzjonijiet Għani verifikaw għadin Kulħadd vota Il-votazzjoni hija magħluqa. 21 favur, 21 kontra erba sanzjonijiet dak ma dik ma ditx mela. L-24 il-rapporter favur skużawni tgħid il-President il-24 hija koperta Il-kompromess ġi uh, rifjuta tal-reddinu nivuda fuq 88 favur kontra assenzjonijiet, 23 uh, issa favur kontra assenzjonijiet. Għani verifikaw 23. Kulħat vota, vota votazzjoni maluqa, 40 favur, 6 kontra. Għaddit, mela? id-89 taqa. Mela, il-25 rapporter favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Niverifikaw. L-emenda 25, bot elettroniku. Il-votazzjoni miftuħa, miftuħa. Kulħadd vota Il-votazzjoni maluqa, 22 favur, 22 kontra, u assenzjoni waħda mela maddiċ. Nous pardon. On vote le 80. If adopted aligned with compromise. Ah oui, oui. Oui. Amendement 91. Qui est pour? We had to design favor, ascension et, adit, naddu al kompromess i favor, kontra sensonijiet, għaddiet 27 mir rapporter favur kontra. ta' sensonijiet, ma ditx. Għani verifikaw 27. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota. Votazzjoni maluqa. 21 eh, favur 23 kontra mela ma ġietx aċċettata il-95 favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw anka l-95 Mon a pu le vote est clos. 37 Tistani maluqa, 37 favur, 5 kontra. Għaddit. Mela l-artiklu 1.4, l-kompromissji, favur, kontra. Is-Sur Hendel. Unta dim kompromiss. Senjura, il-kompromissje. Għanna Thomas Hendel Gabriel Zimmer hawnhekk. Aħna ma ntlabniex dwar uh, dan il kompromiss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 Is-sur Hendel, jina sorpriża ħafna il inti ma ntlabx eh, eh, da, tamel dan. Eh, Jiena fimt il-liberali qed jisekondaw għadin, ġifieri dina ħanamela l-votazzjoni, anke sur każet jappoġġa. Mela din għaddiet dal-kompromess. L-emenda seba' u favur kontra Assenzjonijiet. Verifika. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 22 pour, 24. 22 favur, 24 kontra. Ma ġietx aċċettata. Mela, il-K. Favur, kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Favur, kontra. Ellessa. Kon, favur kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess M, favur kontra, astensjonijiet għaddit. N, favur kontra astensjonijiet għaddit. O, eh, favur kon, kontra, astensjonijiet ħani verifikaw għadin. Mela, kompromess O, elettronikament. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votazzjoni magħluqa. 22 favur, 23 kontra ma ddiċ. Mela, l-emenda 35 favor? kontra, assenzjonijiet ma ġiċ accettata. 107 favor kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 36 li ġiet koperta mill-108 anka din mela naddu għal 37 favur kontra sensonijiet għaddiet 109 favur kontra assenzjonijiet ma 38 favur ta' 38 għan verifikaw għadi. Potato? Mela, il-President qed tispjega li l-votazzjoni qiegħda fuq il-109 ivvotajtu votazzjonija magħluqa issa favur hemm 19 u 26 eh, kontra. Issa 38 favur kontra sensanijiet għaddit. Mija u ħdax b'emenda orali ma' Sur Kreuzman favur kontra sensjonijiet għaddit. L-40 favur kontra sensjonijiet għaddit. 41 favur kontra sensjonijiet għaddit. Ha'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 Wieħed u għaxin kontra u 22 favur, żewġ assenzjonijiet di għaddiet mela. Il-kompromess P, favur kontra assenzjonijiet għaddiet, il-Q favur kontra assenzjonijiet għaddiet, l-emenda 44 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 45 favur kontra assenzjonijiet ma Il-kompromess erre, eh, favur kontra. Mela, l-ħamsa u erbajn ma ġietx aċċettata. Issa l-kompromess erre, favor kontra sensonijiet. Għaddit? Mela, l-45 ħamsa taqa. Nandu għal 48 mela. Favur kontra assenzjonijiet ma ġiċ aċċettata. 48. Verifika elektronika. il-vota. Vota sanija maluqa. 22 favur, 23 kontra, um, u maddiċ. Emenda, 116, kigol favur, kontra, Għaddiċ. 49 il-rapporter favur kontra assenzjonijiet għaddit 50 l-istess il-rapporter favur kontra assenzjonijiet naħseb dina ġiet rifjutata ejja verifikaw Kulħadd ivvota? Votazzjoni għawet 40 favur, 5 kontra. Għaddit. 52 favur kontra assenzjonijiet ma ġietx aċċettata 118 favur kontra nivutaw fuq elettronikament Kulħadd ivvota, l tani malu 22 favur, 24 kontra. Maddiċ mela, il-kompromess esse favur kontra assenzjonijiet għaddiet l-54 ta' rapporter favur kontra assenzjonijiet għaddit kompromess favur kontra assenzjonijiet għaddit l-ju favur kontra assenzjonijiet għaddit il-ve favur kontra assenzjonijiet għaddit Amenda 60 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Irridu nivvotaw fuq 58 dawk li huma favur 58 favur kontra assenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Nivvotaw issa fuq l-emenda 127 favur kontra assenzjonijiet, ma Niverifikawa din il-127, vot elettroniku, sezzjoni miftuħa. Kulħat il-vot, sassa votazzjoni maluqa. 13 favur, 27 kontra, ma ġietx aċċettata. L-emenda 2 mir-rapporter. Fuq il-numru 1, favur Għamlet zbal tajt il-President. Fuq il-61 irridu nivvotaw dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Fuq il-wieħed issa favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. L-emenda nej favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit il-65 minn 66 anzi, favur kontra assenzjoniet għaddit. 3 favur kontra assenzjoniet għaddit. 4 rapporter favur kontra assenzjoniet għaddit. Il-kompromess B favur kontra assenzjoniet għaddit. L-emenda 6 favur kontra assenzjoniet għaddit. Kompromess C favur kontra assenzjoniet għaddit. L-emenda 8 favur kontra sensanijiet għaddit. 9 favur kontra assenzjonijiet għaddit. L-10 sa favur kontra assenzjonijiet għaddit. l 11 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Il-75 gigol favur kontra assenzjonijiet għaddit.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 Lemon emenda favor. favur. Il-kompromess e favur? Le, favur. Kontra, assenzjoniet għaddit. illi eh, wasanna l-aħħar votazzjoni, votazzjoni elettronika, dak favur. Mela votazzjoni elettronika, favur. Eh, kontra. Il-votazzjoni maluqa, 35 favur, 2 kontra u il-rapport għadda. U dużjem tekst. Tini tekst. il-rapport tal-sur Kaza fu il-proċedura tal-deficit eċċessiv. Hemm tliet emendi eh, eh Dawk favur kontra assenzjoniet d-deċ. Signor Hirsch. Grazzi, Signor President, sempliciment xtaqt ngħid li aħna liberali nappoġġaw kompromess A. Jiġri xiġri. Grazzi ħafna għall-informazzjoni. U sur li jerik ukoll staqtajt li għandi ismi msemmi għal ħafna eh, emendi ta' kompromess, ma dan għazbal ma konċu involut. Ok, għadnija eh, minn konsiderazzjoni dil-ħagġa tajt il-President Mela. l ta' kompromess A, waqa u għalek liberali reġaw għajmu għad il-ħagġa li kmistax nivutaw fuqa. Il-grupp liberali u demokratiċi, għanzi skużani. Si nous n'étions pas au milieu des votes, je vous raconterai une anecdote, mais je vous la raconte. Jekk qed tippermettu li najdukom naqra storja, ma forsi sa najdukom wara l-voti. għall-estu l-ewwel. Fuq it-test kollu kemm hu għandna emenda orali, emenda orizzontali, da favur kontra sanzjonijiet għaddit. Naddu għal 27 da favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Seba tar rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddit. 30 gigold. Votazzjoni maqsuma ġiet mitluba hawnhekk. Jien partija kien bdela daqsxejn għaliex loġikament għanna nivvotaw fuq il-bqija tat-test mingħajr il-kliem ehm, sottolinjati, ċa li il-kliem the ratio of that reduction shall be reviewed every three years. Mela, għanna nivvotaw fuq il-test, il-bqija tat-test l-ewwel, da favur kontra astensjonijiet. Maddiċ.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 fuq il-klim. Alors nous votons juste la partie de ratio. Mela, ħan votaw bis fuq il-bicċa tajt ratio of that reduction should be reviewed every three years. Dak favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Naddu s l-emenda 28 favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. 29 il-rapporter dak favur. Kontra? Astenzjonijiet? Addiċ. 8 mir rapporter favur, kontra, attenzjonijiet, għaddit. 31 kompatibli favur, kontra, attenzjonijiet għaddit. Maddit ċanzi. 32 ta' Sugi Gold. Votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti, il-Kommissjoni eh, xabut forza the Commission to the Council. la favur l-ewwel parti kieġobkom? kontra astenzjonijiet hmm, għaddit. Tini parti ta' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mdit t 30 kompatibli favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 34 6 delete favur kontra astenzjonijiet maddit. 30. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Kompromess A. Tal-liberali u demokratiċi. Favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Kompromess B. Dak favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Amenda 40 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 41 kluta, favur kontra astenzjonijiet maddiċ 12 tal-rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 42 ta' sukluta favur kontra astenzjonijiet maddiċ 43 soklu ta' favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 13 ta' sur kaza favur kontra assenzjonijiet għaddit. 44 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 14 ta' rapporter favur favur ta' fuq 14 kontra astenzjonijiet Għaddis. 45 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 46 ta' surkluta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 15 ta' surkaza favur kontra astenzjonijiet għaddit. 16 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 47 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 17 favur kontra astenzjonijiet għaddit 18 favur għonek kanna technical correction favur kontra astenzjonijiet għaddit 48 ta' naddu għal numru Kompromess A. Kompromess C, anzi, favur kontra għaddit. Ta' rapporti issa favur kontra nisċara. Dak favura ta' menda wieħed favur kontra sanzjoni issa Tinejn ta' tal-istess autur favur kontra sanzjoni għaddit. 26 ta' Sugi Gold mandorali favur kontra sanzjoni għaddit. Emenda tlieta favur kontra assenzjoniet addit. Erba favur kontra astenzjoniet għaddit 5 favur kontra astenzjoniet għaddit 23 favur kontra astenzjoniet maddiċ 24 favur kontra astenzjoniet għaddit maddiċ 25 sur gigol favur kontra astenzjoniet ma nafx, għena verifikaw 25. Tout le monde a pu voter Kulħat t-vota? maluqa. 18 favor, 23 kontra, le, maddiċ. Premessa 12, emenda 6, rapporter favur, kontra. Assenzjoni ta' d Nivvataw fuq test kollu kif ġie emendat, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa.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 fuq l-inforzar ta' sorveljanza budgetarja. 17-18-17 fl-imkien favur kontra sanzjoniet maddewx. Amenda 10 tal rapporter favur kontra sanzjoniet. Għaddit. 30. Bemenda orali favur kontra sanzjoniet. Mix ċara, aħjar raw elettronikament. 30. Kati vota. Votazzjoni maluqa. 36 favur, 8 kontra. Għaddit. 33 amendorali favur kontra assenzjoniet maddit. 11 eh, rapportari amendorali favur kontra assenzjoniet għaddit 46 favur kontra sanzjonijiet maddiċ. Sepakatin, t-surkluta f'tax partijiet. Laħad il-futa fuq l-amenda kolla wara il-klim after consulting the European Parliament. Minu favur minn għardaw dik iż-żida f'kontra assenzjonijiet maddiċ. Issa, Ma jamiex sens nibqaw nivvotaw fuq il-bqija 36 Kurtzman favur kontra astenzjonijiet. Mhix ċara nivverifika. 36. Mula privoti, privoti klu? Kħat vota. 23 favur, 20 kontra għaddit. 12 ta' rapporter, kompatibli, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 40 kluta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 13 rapporter favur kontra astenzjonijiet għaddit. 40 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 42 klute, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 14 rapporter favur kontra astenzjonijiet Għaddit, 43 Kreuzan favur. Kontra. Assenzjonijiet. Maddiċ. 15 rapporter b'emendorali. Favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. bank rute, favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Għajdik li seba kompromessa favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. Amenda waħda ta' rapporter favur kontra sanzjoniet għaddit. Snejn, rapporter favur kontra sanzjoniet għaddit. Promessa tlita kompromess A, favur kontra sanzjoniet għaddit. Promessa eh, tlita kompromess B, favur kontra sanzjoniet għaddit. Promessa tlita 21 gigolt emenda orali favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. 5 rapportar favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Premessa 5-23 kluta emenda orali favur kontra astenzjonijiet. Anzi, l-eskużawni 23 waqt. Sitta u kol ta' Et l'amendement euh, 24 nous. U l-amenda 24 issa. Għalix, 26 ġita għadu ta' favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. 25 amendorali favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Prama stadissa, amenda 26 Kreitzman favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. Prama 11 kompromessa ċe favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Permessa 12 kompromess de favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. sa 13 dissa tal-rapporter favur kontra assenzjonijiet Għaddit. Votazzjoni fuq l-opinjoni kolla kammi. Votazzjoni mifsuħa. Tivvota? Votazzjoni maluqa. 36 favur, 4 kontra, 4 sanzjonijiet. Proset li rapporter. Oh, naddu issa għattilet rapport ta' sur kaza. Dan huwa rapport fuq il-qafas budgetarju 789 dawk favur kontra astenzjonijiet maddewx. Artiklu 1, 12, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 13, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. 6 e, ta' rapporter dak favur, kontra, astenzjoniet, għadda. 15, dak favur, kontra, astenzjoniet, għadda. 16, favur, unja kanda minn dorali, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. 17 favur kontra ammissjonijiet assenzjonijiet anzi għadda Zbatax, favur kontra assenzjonijiet għadda Zbatax, eh, ħdax, anzi favur kontra assenzjonijiet għadda Tnejn tal-istess autur, ah, x'qed nagħmel tajt il-President ħadd ġazzjona. Dak wieħed, ejjen eh, bil-mod, bil-mod. Emenda tnejn, favur astensjonijiet. Għadda, emenda tlieta. Nivvotaw favur kontra astensjonijiet. Għadda. Issa l-11, favur kontra astensjonijiet. Għadda. Nivvotaw fuq l-abbozz kollu kemmu. Mod elettroniku. Kod vota Votazzjoni maluqa. 41 favur, 4 kontra. Astenzjoni waħda, sur kaza. Dejjem iġġib eh, iktar punti qiegħed. Proset. U naddu bekk issa għal wieħed mill-aħħar. Votazzjonijiet għallum fuq il-korrezzjoni ta' prevenzjoni tal-izbilanċi makroekonomiċi. Għana tlet emendi li ħajt neħew 34, 44, 47 maddewx, artiklu 1, 24 favur kontra sanzjoniet għadda, artiklu 2, punt A, favur kontra sanzjoniet għadda. Għetna ġelbis. Kompromess akka. Ivotajtu. Votazzjoni maluqa. 22 favur. 23 kontra maddix. 57-58 favur kontra astenzjoniet maddix. 25 tal-parter favur kontra astenzjoniet. Għadda. votaw issa fuq amenda 58 kompatibbli ma' medora li favur kontra sanzjonijiet għadda. Kompromess I favur kontra sanzjonijiet. Mixċar. Kompromess I. Niferifikaw. Kulħadd t vota t-sinema laqgħa. Demx li favur 24 kontra ma' ditx. 60 favur kontra ma maddiċ 26 rapporteur, favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromessi favur kontra astenzjonijiet għaddit ke favur kontra astenzjonijiet għaddit ke għadda sittin? Tassur Gigol favur kontra astenzjonijiet għaddit elle, favur D'accord. Alors, tout le monde a pu voter Le vote est clos. Votazione maluqa. Tlita kontra ma għaddiċ. Alle favur kontra astenzjonijiet. ċerta li għadda, tajti president. 30 favur kontra astenzjoniet. Maddix. Emme favur kontra astenzjoniet. Adda. Enne favur kontra adda. So 79 favur kontra astenzjoniet. adda. O, favur kontra astenzjonijiet. adda. 81 favur kontra assenzjonijiet. Naħseb li maddiġ dan n-verifika elektronikament. 81. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 22 pour. Votazzjoni maluqa. 22 favur, 24 kontra maddiġ. 34 ok favur kontra astenzjonijiet, jisoħat met jivvota. 34 għaddiet. 82 ġupluta favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 35 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 83 għaddiet. 36 rapporter favur ħsan verifikaw.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 Votiklu. Il-votazzjoni għamalu għad 19 favur 24 kontra 0 estensjonijiet. Maddiċ. Emenda 84. Favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 37 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 85. Vot maqsum. 85 minar il-kelma xell fil-verżjoni bl-Ingliż dawk favur li d emenda minar il-kelma xell. Ma musta nifutaw fuq il-komplement. 38. 86 u 87 dawk favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 88 Ludwigsen dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 39 favur kontra stenzjonijiet għaddiet, design klute dawk favur kontra stenzjonijiet ma għaddiet. 40 92, 96 huma l-istess, favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 41 93, design, kolla l-istess nudu flinkien, favur kontra stenzjonijiet għaddiet. erbajn. Herbal design, Tminial design huma l-istess favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Disaw design, Hamsaw design li huma l-istess dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Fejn verifikaw. Il-votazzjoni hija magħluqa. Il-vot qed nivvutaw fuq emendi 99 u 5 u design. Kulħadd ivvota l-votazzjoni hija magħluqa. 27 favur 18 kontra għaddiet. Emenda wieħed favur kontra stanzjoniet għaddiet. Emenda 2 favur kontra stanzjoniet għaddiet. 3 favur kontra stanzjoniet għaddiet. 4 favur kontra stanzjoniet għaddiet. 5 favur kontra stanzjoniet għaddiet. 6 b'emenda orali dak favur kontra stanzjoniet astenzjonijiet għaddiet. Emenda seba dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tminja favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Disa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 56 b'emenda orali dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 10 dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess A, premessa sitta da favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B, Da favur kontra astenzjonijiet għaddiet wara premessa seba mendar batax da ta' favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Disorbajn, jie kompatibli nivutaw favur kontra sanzjonijiet ma ddiċ naħseb, ser verifikaw. Stromba kiku din ma ddiċ. Ser niverifikaw. Kulħat t-vota, votazzjoni għamal waq. Disaw xie favur, batax kontra. Għaddiet. 15 favur, kontra. Distanzjonijiet għaddiet Kompromess D dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Amenda 17 dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess E dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess F dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 20 dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet, oxin favur kontra stenzjonijiet għaddiet għaddiet, kompromess ġed dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 23 għaddiet, u issa ser naddu għal votazzjoni, l-ħar votazzjoni, votazzjoni elettronika fuq la bot kollu kemmu. Kratti vota votazzjoni għamaluqa. 36 favur, 2 kontra, 8 astenzjonijiet. Dinja dan se jkun laħar votazzjoni tagħna issa. Il-votazzjoni li jmiss. No, l-avant-dernier vot, l-avant-dernier vot. Le, ta' qabel tal-aħħar, tajt il-President. Oh. No non, non. non j'invite les collègues à changer de main pour le vote. Hein. Alors, on continue la séance de gymnastique, pardon, de vote. Ejja inkomplu bl-eżerċizzji tagħna Et votazzjonijiet oħrajn. Tayeb, allura dan huwa l-aħħar din hija l-aħħar votazzjoni fuq il-pakkett governanza ekonomika. Dan għandu x'jaqsam ma' disċiplina fil-qasam ta' sorveljanza makroekonomika. 19 u 20 favur kontra stenzjonijiet maddiċ. Emenda 13 mir rapporter dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Emenda 30. Talba l-votazzjoni eh, maqsuma l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ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 16 dawk favur kontra mhux ċara niverifikaw fuq 16. Kulħadd ivvota? Le għamil zbal tejt il-President, jirjon nerġaw nibdew mill-bidu. Tajn nerġaw niverifikaw mill-ġdid fuq 16.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 Le għanna vot zejjet mill-PP, l-għed nerġaw nibdew għat-tielet darba, menda 16 għat-tielet darba. La jitru għal-PP tru. ċajtat għawihet zejjet tal-PP? Eh? Kullħat t-vota, votazzjoni hija maluqa. Ma ddiċ 22 favur, 22 kontra. 17 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 34 kompatibli dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wieħed dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tnejn dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 21 emendorali dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet tlieta emenda orali da favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 22 emenda orali da favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Mżbal da mhux artiklu 146 ta' trattat huwa 148 ta' trattat li jrid jiġi irranġat. Naddu għal erba favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 5 da favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Sitta dak favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Tlieta 23 li dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Disa dak favur kontra sanzjonijiet ma ditx. 26-27 ma l-istess favur kontra sanzjonijiet ma ditx. 10 minna ta' rapporter dak favur kontra sanzjonijiet għaddiet, kompromess A dak favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 12 minna ta' rapporter dak favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Issa se nifutaw fuq test kollu kemmu permezz ta' votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota l-votazzjoni hija magħluqa. 37 favur, 4 kontra, 6 astenzjonijiet u għal-daqstant għalaqna bil-pakket uh, il-pakket tal-governanza ekonomika. Nirringrazzja l-Sur Kaza, il-co-rapporter u li shadow rapporters kollha li ħdimt magħhom. Serna dwar l-aħħar votazzjoni. Din hija opinjoni mis-sur Alejandro Serkas għal plenarja u hija dwar il-permess uniku single permit, artiklu 2.bud, għanna men 14 minn ħada sinjora Omen Rajten, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 16 favur kontra attenzjonijiet ma ddiċ. Kompromess A dok favur kontra attenzjonijiet astenzjonijiet għaddiet. 22, Sr. Lambert. dok favur kontra attenzjonijiet ma ddiċ. 23, Sr. sur Lejarik. Dak favur kontra attenzjonijiet ma ddiċ. 25, 26 u ma l-istess daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Stessa 27, 28 u ma l-istess favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess C daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet emmenda 34 u 35 u ma l-istess li votaw fuqom biex jiġu eh, mneħija għaddit. 36 lejrek, 37 Senior Lambert eh, u l-darboħra jridu jiġu mneħija dawn ma l-istess la favur kontra sanzjonijiet ma ditx. Artiklu 12 paragrafu 2.2 emenda 38 Mr. Serkas, 39 Mr. Lieri, 40 Mr. Senora Omen Reiten, dawn huma l-istess eh, u koll jridu jitneħħew favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Wieħed u erbajn ġiet irtirata, u xorta kienet setaqa, kieku, u 42 u 3 u 40 huma l-istess u koll jridu jitneħħew dak favur kontra astenzjonijiet ma' dieċ. Issa nistgħu nivvutaw fuq eh, kompromess D dok favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Aħna votajna fuq kompromess D1 u issa fuq kompromess D2 Dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ser naddu għal 48 Sinjora Omen Reuten b'emenda orali minna ħata Sinjora Omen Reuten li tinvolvi li imbidlu punt eh, il-kelma the member state ma a member state fil-verżjoni bl-Ingliż. Għaddiet, kompromess e. Dak favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 52 mir-rapporter dak favur kontra stanzjonijiet niverifikaw. 52 minn ħadar rapporter, votazzjoni għam miftuħa. Nous votons l'amendement 52 de M. Serkas. Amenda 52 Mr. Serkas. Artiklu 13 paragrafu 2. Premessa A Il-votazzjoni hija magħluqa, kulħadd kolħat Wieħed vota favur 25 kontra ma ddiċ. Emenda wieħed is-sinjura Esaja dawk favur kontra astenzjonijiet naħseb għaddiet iżda jom nivverifikaw. Kulħadd ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. 26 favur, 21 kontra, 2 taqa, għandu għal 3 Mr. Omen rajta, dawk favur, kontra, sanzjonijiet għaddiet. numru 4 mill-istess awtur favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 5 omen rajta, dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 6 Seba skużawni msinaw minn rajta ta' favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 8 minn rapporta ta' favur kontra sanzjonijiet għaddiet, 10 msinaw sajja ta' favur kontra sanzjonijiet naħseb li għaddiet li għaw Kulħat Kulħadd ivvota, il-votazzjoni hija magħluqa. 26 favur, 21 kontra għaddiet. Issa wara premessa 16 minn għanna menda d-disa eh, menda orali s-nira minn rajten rridu t-neħu l-kelma minimum bil-din fil-verżjoni bl-Inglis u favur kontra stenzjonijiet għaddiet. 11 mistor serkas da kwavur kontra stenzjonijiet ma ddietx. Issa ser naddu għal votazzjoni elettronika fuq eh, l-aħħar votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa. Aw membru żejjed tal-PPE. Rid nerġgħu nibdew. Skużawni. ma kienieċ l-aħħar votazzjoni għal dalodu. Is-sinjura Omen Reuten ser tibda l-aħħar votazzjoni elettronika għax kien hemm żball. Kulħadd ivvota Il-votazzjoni hija magħluqa. 33 favur, 12 kontra, stanzjoni waħda ejjew nifirħu lil mi abbozz din l-emenda. No. Euh, je voudrais simplement, d'abord, je voudrais demander à ceux qui quittent la salle de le faire en silence. Nishtiq li nejdilkom biex dawk li jisser jitilqu mill-kamra jagħmlu dan bil-kwiet. Naddu għasur sur Kessler kjoġbok. Ikjoġbok sur Kessler titlaqx mill-kamra għaliex aħna għadu r-rapport tiegħek. U li fuqu probabbilment ikonna l-ewwel eh, negozjati tal-ewwel qari Bien. Monsieur Kastler, euh, normalement, nous devrions engager. Sir Kastler, irrid ikonna negozjati għal tejmu għal l-ewwel qari u minħabba fekk irrid ikollok mandat minn naħa ta' dan il-kumitat. Ġifieri nixtieq nistaqsi lil kumitat lil membri tal-kumitat Mikirobkom urru daċi rispett. Din hija kwistjoni leġislattiva biex naraw jekk natux eh, mandat ta' eh, negozjat li s-sur Kessleru Lili biex morru għal-tejn fuq l-ewwel qari. Nista' nitlob l-opinjoni tagħkom biex inkun naf jekk intom intom xed taqblu mm, li ikonna mandat biex bekk nkun nistgħu nagħmlu eh, l-ewwel qari, l-ewwel tejn wara l-ewwel qari għabbażi tal-votazzjoni li kellna dal-għodu. Jidher li inti qed taqbel Grazzi. U ser namlu rapport fuq ir-riżultati ta' dawn negozjati fl ma' Sur Kassler nispera jkunu utli. L-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum li huwa ismieħ rwol u l-impatt tal-Fond Soċjali Ewropew. U skużawni tal-li domna ma bdejna dan il-smieħ. Dan huwa għaliex Kena ħafna votazzjonijiet dal-ħodu. Qabel naddi l-kelma, fil qosar ħafna jiena nitlob li rapporter Sur Sir Xartier biex t-introduċi dan ismija. Fejn ser ikonna reprezentanti minn ħafna msiħba soċali. Rapporteri kjoġbok. Grazzi, Signora President. Jina u kol nishtiq niskuza ruħi għal msieħba tana li ħajkunu għawnek għat jitkenmu dal-ħodu. Nishtiq uh, nibda billi nitkellem dwar l-importanza ta' dan ismiħ ta' dal-ħodu għax se naraw flimkien ma l-imsieħba tana l-ruolu l-impatt ta' dan il-Fond Soċjali Ewropew. Nixtieq ngħid il kulħadd hawnhekk preżenti illi il-fond ta' kozzjoni eh, fuq livell Ewropew bħalissa fil-qasam soċjali huma settur importanti ħafna 22% tal-fondi ta' koeżjoni huma eh, imorru għal din il-koeżjoni soċjali. Il-kriżi illi għaddejna minna fl-Europa e, frisser illi rridu nkunu nuqdu ħafna aktar attenti tal-iżvilupp li għaw f'dan il-fond soċjali. Din l-evoluzzjoni f'dan il-fond e, edamek biex tnaqqas l-inugwaljanzi soċjali ma u kol biex e, taħdem kontra il-qata u jina hawnhekk qed naħseb dwar il-qat fost iż żaza illi illum jaffettwa xi 23% taż-żaża bejn it-18 u l-25 sena ma daw irridu inżidu l-problemi demografiċi li jeżistu u li uh, l-Ewropej għandhom ħabtu wiċċhom magħhom sal-2020. L-iżviluppi Eh, fil-impjek illi zgur illi irridu nitrattaw. għanna ġenzija f-Tessaloniki għanda xtaqsem mal-taħriġ vakazzjonali aħna zorni għadin u ehm, nafu illi sa l-2020 15% tal-impjek b'kwalifiki eh, żgħar se jisparixxu. Għandna bżonn ġifieri 15 fil-mija aktar xogħol li jkollu kwalifiki aktar olin dawn l-iżviluppi fis-suq tax-xogħol fis-ser li aħna irridu naraw li għandna politika li tippermettilna timpermetti lil min iħaddem u anka lil min irid jaħdem li jevita dawn il-problemi, speċjalment fost dawk il-kategoriji li huma fraġili. Irridu għalhekk eh, ukoll nibnu din l-Ewropa koerenti eh, f'su ekonomiku ma' wieħed soċjali. Il-Fond Soċjali Ewropew huwa għalhekk bżonn immens għax imexxi din il-politika soċjali fl-Ewropa. Għalhekk jiena nixtieq nisħaq dan il-punt għax dan il-fond soċjali huwa strument għal koerenza tal-politika Ewropea, strument għal koezjoni soċjali. Ma ma jistax ikun indipendenti jew imbiet minn mill-politiki nazzjonali. u rrit jiġi applikat tajjeb biex ikun eh, eh, effiċenti u biex ikollu impatt tajjeb rrit ikun ankrata fuq livelli lokali u reġjonali. Fuq dawn il-punti kollha irridu u kol nżommu uh, e, riflessjoni tagħna fuq di, dan, uh, din l-evoluzzjoni f'dan il-font u għallek illum għandna organizzati dawn e, l-imsieħba li huma essenzjali għandna l-Business Europe, il-LITUK, uh, e għanna il-CP u CRPM li huma kollha organizzazzjonijiet u trade unions differenti għanna il-CRPM hija l-konferenza um, eh, ta' reġuni periferali marittimi, dawn huma pjattaformi u aħna bħala utenti nistaw naraw kif iħarsu lejn il-problemi marbuta mal-użu ta' dan il-Fond Soċjali Ewropa u anka kif jaraw eh, u kif iħarsu lejn l-iżviluppi biex ikun hemm impatt aħjar. Hawnhekk maħniex qed nitkellmu biss dwar politika Ewropea li titkun mifruxa mal-Europa, imma qed nitkellmu dwar l-effettività eh, ta' din il-politika l rridu nagħmlu monitoraġġ tal-kwalità u tal-użu ta' dawn il-fondi biex naraw li huma anka relevanti għal l-utenti tagħhom u għal min eh, iħaddem. Grazzi ħafna issa ħa naġġi il-mikrofoni l-ewwel net l sinra Ċiljeska eh, mill-Konfederazzjoni Pollakka tal, eh, tal min ħaddem eh, fuq livell privat, private employers. Nishtiq kiku l-sinjura titkellem għal ħames minuti, tnaqqas bżewġ minuti ġifiri tul tad diskors tagħha. Grazzi ħafna għandek il-mikrofonu. Bonġu, nirringrazzjak tal-istidintuni hawnhekk għal dan ismi. Jina naħdem fuq livell nazzjonali u nirrappreżenta lil min ħaddem fil-Pollaki u anka għall programmi malbuta mal-ISF u l-monitoraċċa tal-fond. L-għanet nitkellem fuq il-viżibilità u anka fuq l-approċ u anka fuq ir-rwol u l-iskop ta' dan il-font dwar l-ewwel waħda l-viżibilità jiena inħoss illi biex ikonna soluzzjonijiet adattati għal din id-dilemma ta' li rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-ħtiġijiet tal-politikanti u l uffiċari fuq naħa u l beneficjari aħħarin ta' soċjetà ċivili min-naħa l-oħra. U uh, skont għal min inkunu qegħdin nirreferu il-rispost proposta tkun differenti sfortunatament l-opinjoni tiegħi il-dibattitu dwar il-viżibilità ta' dan il-fond tal-stakeholders differenti ġiet disassoċjata mid-diskussjonijiet eh, dwar ir-raġuni u sintomi tal-problemi li jeżistu. Bħala konsekwenza l-unika proposta illi nistgħu insibu fil-ħames rapport ta' koeżjoni huwa illi ikonna aktar fondi previsti għal fond. Jiena nixtieq nkun ċara dwar dan għalija soluzzjoni bħal din mandiex il-potenzjal illi eh, tirrispondi għand li sfida ta' viżibilità għal gruppi kollha li semmejt qabel ġifieri kemm huma politikanti eh, u jew kalla beneficjari il-vizibilità tal-ISF ma tiddependix fuq il-allokazzjoni, il is id-daqs tal-allokazzjoni finanzjarja u din hija evidenti meta wieħed iqis l-interess li jirċievi dan il-fond minkejja l-allokazzjoni eh, eh, u l-ambitu malu tiegħu jina inħoss illi il-kopertura eh, iktar wiesa hija possibbli għax permezz tal-involviment tal-istituzzjonijiet differenti u l-parlamenti nazzjonali fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Però mhuwiex possibbli u laqasa li li wieħed iħares lejn li igf bħala l-benchmark għal kemm għandu ta' aħjar dan u dan minħabba l-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni tal-IGF li ħafna drabi ddum iktar minn sena. Aħna fil-Polonja nagħmluha fi żmien erba' xhur, jirna xina nagħmluha fi żmien erba' xhur.

meta l-affarijiet imorri tajjeb għalhekk aħna inħossu li li l-viżibilità tal-ASF tista' tizdid biss jekk insibu modi ta' kif inżidu l-effiċenza tiegħu biex nagħmlu hekk u dinja hija dal tal-politika ta' okkażjoni jiena nħoss li l-introduzzjoni tal-result oriented approach mhijiex neċessarja. Imma aħna ridu eh, nifqu eh, nirrapportaw il- il-numri, per eżempju kemm nies ġew imħarġa, imma nagħtu definizzjoni aħjar ta' dak li nixtiequ niksbu u il-politikanti m'għandhomx jiġu involuti fil-mod ta' kif jingħataw il-grants jew kif jiġu mażula il-proġetti. Ridu jiġu involuti imma fil-aspettattivi tar-riżultati għalhekk eh, l-viżibilità l benefiċċari u s-soċjetà ċivili tfisser li dawn l-ewwel iridu jif nifmu x'kien ippjanat u x'ġi miksupa. Iġifiri kunem dan l-approċ lejn orientat lej riżultati dwar il-beneficjari daw irti kollom aċċess faċli għal servizzi ta' kwalità olja meta jkollhom bżonnom. U f'dan il-każ simplifikazzjoni hija l-aħjar ħaġa sar ħafna tiġa biex tittejjeb is-sitwazzjoni imma li jessef xorta waħda wieħed għadu ħares bħala xi ħaġa komplikata u mhuwiex user friendly u min iħaddem speċjalment fl-SMEs joqogħdu lura ħafna biex eh, japplikaw għal poċ ta' dan il-fond għall-impiegati tagħhom għax joħossu illi eh, huwa wisq burokratiku għalhekk eh, hemm ħafna spejjeż marbutin miegħu issa dwar l-approċċ ta' riżultati ma naf u l-introduzzjoni tagħha Naf illi din hija sfida kbira għax is-sistema kollha bħalissa għandha x'taqsam ħafna iddur ħafna mal-konformità u anka il-transazzjoni tinfushom u li dawn ikunu eh, legali. Dan l-eżerċizzju jirrikjedi eh, toolbox differenti li bħalissa għanna fid dispożizzjoni tagħna, iġifieri eh, mill-expertise differenti, eh, framework qafas ġdid eh, metodologiku anka metodi differenti ta' verifikazzjoni ta' auditing. Għanna bżonn ukoll kapacita istituzzjonali f'dan ir-rigward biex dan ikun jista' jseħħ u flar situazzjoni taħt dan din il-results il, il, uh, oriented approach e, jista ikonna zieda ta' mm, e, ħtieġa ta' verifikazzjoni e, ta' um, auditing iġifiri u naħseb li aħjar niqaf hawnhekk. Grazzi ħafna. Għavnu euh, iġdod Etuc la Issa, il-Konfederazzjoni uh, Trade Unionista Ewropea li TUC. Is-sinjura wkoll għandha ħames minuti. Ħan nitkellem bil-Franċiż tgħid il kallima għax għadin din l-opportunità li nitkellmu bil-lingwa tagħna. u ovvjament ħajkun diffiċli biex wieħed jitkellem fil-qosor, speċjalment bħala persuna nirrappreżenta it-trade union. Inti għandek il-proposti tagħna f'dokument imma jiena nixtieq nisħaq fuq ftit punti illi għalina huma importanti ħafna. E, fil-kuntesta dan id-dibattitu tal-lum illi huwa għamnidi mill-Komissjoni dwar il-rwol ta' eh, fil-ġejjini ta' dan eh, ta' din il-politika ta' koeżjoni territorjali u l-implikazzjonijiet eh, li iġġib maħħa. Ovvjament din ħadd ħalli E, impatt fuq il-perspettiva finanzjara tal-2013 u għalek li aħna fil-TUC inixiqu nirjaffermaw illi e, bħalma hemm fil-trattat tal-Lisbona e, e, il-politika ta' koezjoni hija importanti ħafna dinja waħda mill-pilastri li hemm fit-Trattat ta' Lisbona illi tassikura il solidarjetà bejn il-popli u il-territori kif jgħid il-dokument innifsu. U minħabba fekk ir-rwol tal-Parlament Ewropew ġi imsaħħa ukoll eh, fil-kuntest ta' tal-istadji kollha u l-konsekwenzi kollha ta' ehm, din l-istrateġija ġdida. Il-punt liħor kien il-kriżi ekonomika illi għanna dimna u r ruol li nata eh, mill-Kunsill Ewropew għal dawn fondi strutturali, speċjalment dak il-Fond Soċjali Ewropew biex nerġaw inqajmu fuq ruħa l-ekonomija Ewropea kollha. Biex dan isir iridu nitalmu eh, eh, nieħdu lezzjoni mid-deċiżjonijiet u mill-miżuri li ġew applikati. U dan kollu eh, rrit jiġi applikat u kol fil regolamenti tal-ġejni tal-ESF, issa dwar l-ESF innifsu, aħna inħossu illi eh, rwol aktar b'saħħtu huwa meħtieġ mhux biss f'termi ta' budget huwa jirrappreżenta fil-fatt terz tal-fondi strutturali għandu jkun instrument li jimplementa l-istrateġija tal-xogħol tal impjega Irridu nisħu wkoll fuq it-ħassib tagħna illi ma hemm lebda referenza għal din l-istrateġija tal-impjeka illi trid tintuża biex tiġi implementata l-agenda soċjali kif tafu din l-agenda tiġi affettwata gradwalment u hemm il-bżonn ta' aktar koordinazzjoni fil-livelli differenti, ġifiri fuq er, eh, livelli reġjonali, lokali, nazzjonali u Ewropej. U f'dan il-kuntest ta' miżuri ċiviċi li jridu jittieħdu fil-ġejjeni, mux biss biex noħol u l-impiek, impiek ta' kwalità tajba, kif ukoll e biex zommu e, il-ħaddiema fix-xogħol uh, minn flok illi dawn jitilfu xogħolhom minħabba l-kriżi. Speċjalment hawnhekk nixtieq insemmi persuni li jkollhom kuntratti ta' xogħol uh, osra, kontratti, osra. Permezz ta' taħriġ il-ħadima jistaw jibqaw fi xol tagħhom. Huwa importanti ħafna illi naraw li kunem konsistenza mal-izvilup, mal-font eh, reġjonali tal-izvilup eh, u rridu nasbu fil-font dwar dan u dak li huwa li qed jagħmel il-Parlament fir rigward ta' dan il-fond ta' adattament, fond ta' globalizzazzjoni għall-adattament. U dawn huma miżuri komplementari fil-ISF għandek anka miżuri preventivi fi rigward per eżempju ta' relokazzjoni u ri struttural fil-waqt li l-miżuri fil-fond tal-adattament huma dawk terapeutiċi. rridu naraw li l-imsiba soċjali kollha jkunu involuti b'mod sħiħ u għalhekk aħna hawnhekk induru lejn il-prinċipju ta' ta' sħubija. Inħossu li dan il-prinċipju għati irid jiġi msaħaħ mhux biss ġifir għanna nżommuħ imma nagħtuh definizzjoni ċara fuq livell Ewropew biex ma nitkellmux biss dwar prassi fuq eh, prassi ta' natura nazzjonali. Rid ikollna eh, eh, definizzjoni ċara ta' x'inhuma dawn l-imsieba soċjali sessuali eh, l-rwol eh, tagħhom ta' priorità, rwol essenzjali, għandu x'jaqsam ma' dialogu soċjali. U f'dan ir-rigward dan id-dialogu li jiġi imsaħħaħa mhux biss eh, permezz ta' appoġġ Eh, għal dialogu għal imsieħba permezz ta' taħriġ u l-bini ta' kapaċitajiet imma biex nużaw id-deċiżjonijiet li jittieħdu f'dan id-dialogu soċjali il imbagħad għandu jingħata il-fondi minn dan l-ISF fl-aħħar. Min se noqgħod nitkellem fi sobija x'naħseb għandna bżonn eh, smih għalih waħdu eh, iktar speċifiku għal dan id-dialog eh, biex nitkellmu dwar dan id-dialogu. Dan l-approċċ strateġiku aħna naqblu miegħu sakemm l-imsieħba soċjali huma involuti fil-definizzjoni tal-prioritajiet u fil-teħid ta' deċiżjonijiet u aħna kontra il-kondizjonalità, il-prinċipju ta' kondizjonalità għax mhux qiegħed ċar eh, ma naqblux mal-sanzjonijiet u l-użu ta' fondi strutturali jekk il-pat il ta' tkabbir u svilup ma eh, jirġu xasser, il-mizuri tiegħu ma jirġu xasservati tagħhom. U dan għax hekk inkunu qegħdin ikkastigaw il-ċittadini fuq livell reġjonali meta li zbali kun sar min-naħa tal-awtoritajiet. Grazzi ħafna. Grazzi. U issa għanna Sinjura Linjan Vonovinskis, direttur tal-affarijiet soċjali. Kjoġbok, zom iprova ma' 5 minuti. Grazzi. Ħan nitkellem bi franċis għan ġelizzijat. Aħna l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Crafts u l-SMEs. Jina naqbel ma dak li qalu l-kelima ta' qabli, però xorta waħda għandna tlet punti nixtieq nsemmu l-governanza li involvi prinċipju ta' sħubija, simplifikazzjoni u il-kontenut ta' dan l-approċċ ġdid. Li suppost għandu jissejjaħ l-approċċ bbażat fuq ir-riżultati. Aħna jiddispjaċina li il-prinċipju ta' sħubija li huwa parti mill-bażi tal-ISF ma ġiex implementat b'mod tajjeb u nforzat mhux biss fuq livell Ewropew. Però speċjalment fuq il-livelli lokali u reġjonali. L-imsieba soċjali mhumiex involuti biżejjed mill-gvernijiet u l-awtoritajiet amministrattivi. Jekk irridu profil aħjar effikaċja aħjar u assorbiment ikbar tal-fondi Ewropej għal l-imsieħba soċjali li jiġu involuti fuq il-livelli kollha jrid ikun hemm governanza wkoll fuq ħafna livelli. Għalhekk aħna rridu infakrukom tal- mod kif ndaħlu l-imsieħba soċjali b'mod tajjeb noħolqu u dialogu permanenti u skambji ta' opinjonijiet regolari. Iġu konna sħubija istituzzjonalizzata u informazzjoni illi tkun għaddejjan kif flimkien mal- l-esperti u rappresentanti tal-SMEs li għandhom diffikultajiet gbar bil-mod kif jużaw il-Fond Soċjali Ewropew. Da jista' jkun utli ħafna biex l-impjegati kollhom aċċess għal miżuri li jippermettulhom jibqgħu impjegati um, jibdlu x-xogħol tagħhom u jkollhom aċċess għal taħriġ kontinwu kif ukoll politika ta' Eh, aċċess għas-suq tax-xogħol. Qed nitkellmu fuq li nżidu il-kapaċità tal-imsieħba soċjali Ewropej għanna artiklu apposta fuq dan li kien qiegħed hemmhekk biex iżid l-appoġġ tal-ħolqien tal-kapaċità għal l-imsieħba soċjali fl-Ewropa ċentrali tal-Vant u l-Istati Membri l-ġodda. Aħna dan għal nixtieq naraw għall-Istati Membri kollha għaliex il- L-imsieħba soċjali għall-industrija tas-snajja, per eżempju, mandax ċess bizzet, u mux infoti bizzet s-sef u għahna u li dan l-artiklu ma jkunx limitat biss għall-istati membri ġodda. Waħda mill problemi il-gbar u l-kritiki, kritika hija dwar il-rigidità dwar il-ġestjoni finanzjarja u għalek għanna bżon illi insaħħu il-simplifikazzjoni finanzjarja u amministrativa. Għanna ħafna proposti għawnek sussidji globali per eżempju minnaħa em, trasferimenti u kol ta' prioritajiet differenti. Għanna nishtiqu illi ikkunem kodiċi tal-aqwa prassi biex nitċaraw ukoll id-doveri u naraw aħjar kif tista' seħ il-simplifikazzjoni, nixtieq naraw ukoll manwal ta' l imsihba soċjali sabiex nissimplifikaw iżjed il-proċeduri. Aħna favur li SF illi tappoġġa koll l-istrateġija tal-2020 eh, nappoġġa dan il-prinċipju u nixtieq naraw ukoll prinċipju ta' flessibilità, flessi sigurtà li jkunu implementati bisħieħ jieħdu in konsiderazzjoni il-possibilità ta' piegi tal il ħaddiema kif ukoll politika għal suq tax-xogħol attiv. Aħna hekk nifmu b'dan l-approċċ bbażat fuq l-riżultati. Però ħajkonna bżonn nibdlu mentalità fuq livell ta' stati membri u fuq livell ta' saħħita deċiżjonijiet ma' dan l-approċċ ġdid biex jaħdem naħtieġu wkoll indikaturi eh, suret in-nies għandha bżonn ikollna naraw l-impatt fuq is-suq tax-xogħol, l-impjegabilità u ma partikolari possibilità illi noħorġu lin nies mill-faqar. U mbagħad idu nibdlew ukoll il mod kif naħsbu aħna nintroduċu il-proġetti u inħarġu lil managers. Grazzi. Ce temps de parole c'est difficile. Euh, pour euh, la CRPM, la Confédération des régions périphériques et maritimes. Grazie ħafna. U issa għal raġuni fil-periferija u maritimi għanna zaċ eh, kalima signora Marianu. Jenna ħan nitkellem bis fuq il-konferenza tal-reġuni periferiċi marittimi u grazzi ħafna tal-istudina ta'kom u tal-killim ġentili tijak bil-mod kif inti id deskrivejt Aħna kontenti li għedina unek f'dan. U għal darba għanna il membula kważi kollha minn nisa. Aħna attivi ħafna f'dak kollu illi għandu x'jaqsam mal koezjoni soċjali u territorjali kif ukoll ekonomika ġifieri aħna għanna x'naqsmu ma' pereżempju rapport ta' ħames rapport ta' koezjoni, il-midterm review, l-istrateġija 2020 u għedna wkoll x'inhu il-pożizzjoni x'għand tkun pożizzjoni tal-ISF f'dan il-fiħdan il-proposti e revizjoni ta' fis-sena aħna attivi ħafna fuq kuset soċjali ta' mobilità fejn nirxaqs ma' simplifikazzjoni ta' tal ma' simplifikazzjoni ta' l-ISF u jina minnajr ma' noħu iktar ħin għaddi issa il-kelma li sinjura Kasin Dessi illi hija il-Viċi President ta' reġjun partikolari u qed tagħti l-introduzzjoni tagħha. Grazzi ħafna. Jiena nikkonferma dak kollu li ntqal dwar li SF li huwa importanti ħafna fl-Ewropa jgħin indirizzaw din il-kriżi li tant laqtitna b'modi differenti u naqsu wkoll id-distak bejn il-kompetenzi disponibbli u dawk meħtieġa f'suq tax-xogħol li qiegħed jiżviluppa u aċċess għax suq tax-xogħol speċjalment dawk li qegħdin ibatu minn eskursjoni soċjali. Aħna nappeġġaw dak li qed isir permess ta' strategija 2020 u l-linji gwidi li għanna u kol tal-impjegi li minix ħanoqgħod nerġan tenni. Aħna analizzajna dak li għat iġi propost strategija 2020 u l-linji gwida l-impjegi u kena ċansu kol diskutuwom ma' Pascal Gruni illi qabel kienet ir-rapporter ta' l-ISF. u reġjuni li qegħdin japplikawhom daw permessa li isf L-ISF e hija bbażata fuq ir-riżultati u fuq ir-reġjuni u tagħti kontribut għal tkabbir aktar inklusiv tippromovi l-impjiegi għal dawk Illi ma tantx għandhom li għalihom illum permezz tal intu l-inħajja jgħati kontribut biex inaqqas ukoll il-faqar. billi nibdew mill edukazzjoni primarja u tibqa' dejja dejjem għal eh, talim tul il-ħajja anke fil-kumpaniji li għaddejjin bħalissa minn bidliet għandhom ikunu reġuni illi jagħtu il rispons tagħhom. U għad diffiċli ċertu nisli li kollha ħad din jituża u l-mobilità hija importanti u rridu nippromovuha. Napoġġaw ma' rapport ta' koeżjoni tal-Kummissjoni, speċjalment dak li l-biċċa li għandu x'jaqsam dwar il-proposta fuq livell Ewropew ta' qafas strateġiku illi jizvolġi fl-istati membri permezz ta' kontratti ta' imsieħba fl-iżviluppi ta' investiment. Dawn il-kontratti għandhom jippermettu li reġjuni jindirizzaw aħjar l-sfidi li għandhom d-dimam. Nittamaw li dan kollu jizvolġi fuq livelli reġjonali sabiex nerġaw Niġbru fl-imkien il-livelli differenti reġjonali, lokali, nazzjonali u Ewropej u mhux biss l-IDF u l-ISF. Aħna nasbu daw iż-żewġ strumenti li RDF u li jassef għandhom jikkomplementaw il-xurxin u irridu nadottaw il-dispozizjonijiet li jippermettuna li kun hemm di komplementarjetà aħna nemnu li l-effikaċja tal-ISF għandu jiġi mill-fatt li jkun qed jiffoka fuq ir-riżultati. Il-mistoqsija hi għandna miri tajbin qegħdin inħadmu li SF fir-reġjuni. U qegħdin nagħtu x-xogħol lil daw kinnis li jinsabu esklużi u partijiet minn gruppi vulnerabbli dawn huwa mistoqsijiet li dun saqsu. Iridu nissimplifikaw li SF bdejna naħdmu fuq għad il-ħagġa ħajkonna proposti eventualment, ġifiri jek tridu tagħtu l-opinjoni tagħkom fuq dis-simplifikazzjoni, ovvjament intom nistidna li tagħmlu dan. Iridu konna regoli ċari wkoll fuq il-finanzjament, mbagħad fuq il-governanza li trid tkun ibbażata fuq sħubija, saru analiżi Rajna l-prioritajiet tal-Europa xinoxin, nabżon ta' governanza vertikali fl-imkien ma' l komissjoni kif ukoll governanza orizzontali ma' l-imsieħb ekonomiċi u soċjali kollha l-iżvilupp ta' strateġiji ekonomiċi għall-impjiegi fissur li jdu ninvolvu il-kumpaniji rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet u anki il-unions. Dan huwa kruċjali biex ikollna networks għall-impjiegi. li jessef naħsbu li għan li tista tkun is-soluzzjoni għal-reġjuni u intaffu daqxej l-effetti ta' kriżi li għadhom għandna grazzi. Grazzi ħafna. Sura ta' 5 minuti għal pjattaforma soċjali Ewropea. Grazzi ħafna, grazzi kumitat kol tal-li eh, stedinna ħankompli bl-Ingliż. Mela, aħna għanna kan kunu għadin nirrapprezentaw l-imsieħba soċjali ġifiri għalina aħna. Iddu għamlu l-affarijiet ċari, ċe xinuwa l-għan ta' Fond Soċjali Ewropea għadin fi żmien ta' kriżi ta' austerità u ħafna drabi nisimgħu illi il-ħolqin tal-xogħol l-ekonomija qed terġa' fuq saqajja jista' jkun imma fl-inklużjoni, e, sfortunatament iċ-ċifri ma mhux qegħdin jirriflettu dan l-iżvilupp ekonomiku. Nixtieq infakkarkom ukoll li l-istudju ta' Trade Union Ġermaniża u riet illi dawn il- e, l-impjiegi ġodda 45% huma temporani, 41% huma huma kontratti e, temporani u U ma biss ftit dawk li kunu permanenti, għalek nasab li ġlida li għanna qoddimna miex li l-imsieħba soċjali jaqblu fuq xi ħaġa li għandu jkun fuq il-Fond Soċjali Ewropew kif ħajn tużaw, imma għalfejn użaw, x'ħan għamlu biex dana biex nibdlu il-mezzi il-mod kif l-istati membri li jagħmlu it naqis u l-miżuri ta' austerita jew inkella ġewlu lura xi ħaġa li tiġà vitajtu fuq hawnhekk fil-Parlament Ewropew, ċe l-istrateġija tal-inklużjoni attiva. Din hija ħaġa oħra għaliex din hija din hija indirizzata lejn dawk li qegħdin l-iktar il-bot mis-suq tax-xogħol. Il-pjattaforma tagħna għandha xogħol tidentifika il-miri tal-istrateġija 2020 u il-flagship programs. Flagship program minnhom huwa l-pjattaforma Ewropea għal-faqar. Għalhekk li jassef u għallurika mezz kif nistaw nġildu l-faqar jew għammi mezzi oħra. Relazzjoni bejn il-Fondi Soċjali Ewropej u l-Inizjattiva ta' impjegi ġodda xini, x'nismu bihom impjegi u ħili ġodda hija teknoloġija eh, komplikata, eh, dawk in-nies kwalifikati biss li huma eliġibbli u dawk in-nies li esempio, fi Franza għandhom level 5 u level 6. Kif ħanajnuhom u kif jista li jessaf jgħin il-daw n-nis. Demmem xaħġa xi ħaġa li imbagħad toħroġ pereżempju id-dibattitu tal-okres aħna fil-tmeninijiet u disajnijiet ħdimna anke fl-ISF jiena qed naħdem fi Franza u kien hemm pis amministrattiv enormi imma kultant kont jerġa' aktar disprata li xissa 20 sena wara għad baqanna l-istess pis amministrattiv u għadna ma solvejna xejn. Kien problema mill-lat amministrattiv, hemm problema mill-lat finanzjarju u kif qalu oħrajn hemm ukoll probabbilment iħtieġa li niċċaraw eżattament x'inhi l-parti tal-kofinanzjar għaliex għandna problemi ta' ċertu stati membri Ewropej li m'għandhomx il-mezzi minħabba austerità illi jikkofinanzjaw dan il-Fond Soċjali Ewropej Ewropew. Għandna NGO soċjali li għadin jipprovdu taħriġ vokazzjonali u li huma wkoll għandhom diffikultà fuq il-kofinanzjament u għalhekk din id-diskussjoni tista' ssir biss jekk nkunu nafu eżattament xi Il-mistoqsija għalek i mux biss il-lan, għat nitkelmu, bis fuq taħriġ vakazzjonali, għat nitkelmu kol fuq eh, ħolqin ta' impjegi u inklużjoni soċjali u kol. Iddu naraw u kol xinu ma' l-mezzi li għandhom l-istati, jow għandu kolom l-istati membri, u li jessef huwa speċjalment fuq l-involviment ta' msieħba soċjali oħra xina nisa ngħidilkom illi Ir-realtajiet soċjali tal-Istati Membri differenti tal-Unjoni Ewropea ħafna minnhom qegħdin barra mis-suq tax-xogħol u nistgħu nitkellmu dwar xi tfisser il-faqar fid-dinja moderna. Hemm bżonn ukoll li involvu soċjetà ċivili, jidu naraw tant fuq xedin nitkellmu fl-aħħar 50 sekonda li baqa li nixtieq ngħid li hemm il-bżonn ukoll li nerġgħu niddiskutu dan l-approċċ abbażza fuq ir-riżultat. Xi tfisser dan jekk hija kwantità nafu xi ġifieri jekk irridu innaħu innaqsu l-istatistiki, l-istatistiċi. Imma jekk inekwalità, allora rridu naraw kif lin-nies ħantu lura aċċess għas-suq tax-xogħol. U dan aħa jeħtiġu iżjed minn taħriġ professjonali. jeħtieġu ħilit ġodda għal impjiegi ġodda dinja kwistjoni li għandha x'taqsam ukoll mal soft skills, ħilit soċjali, lingwistiċi, interkulturali u ma sibx li tkunu sorprizi jekk nikkonkludi biex ngħid illi aħna kontra assolutament li nużaw li SF bħala għodda għal sanzjonijiet għalli xuħut mill-istati membri mhumiex qegħdin eh, jirħu ir-rispetti kollha il-responsabiltajiet kollha x'in eh, eh, kellha nkunu qegħdin letteralment nkomplu naqsu ħmar il-makus. Irridu naraw l-mira xini tal- dimensjoni tal-taħriġ u taħriġ vakazzjonali u naraw x'ħajkun il- il-ħtieġa ta' diskussjoni bejn l-organizzazzjonijiet pubbliċi u l-imsieħba soċjali. Nafu bżon nisir, grazzi ħafna tal-li permettajtuna li nitkellmu u grazzi tal-li tkellimt iktar għaxar 10% aktar minn li kelli. Mużaviti, parfetu se. Grazie ħafna. Kontu disciplinati ħafna bil-ħin ta' kom għalek s-saħi konna ċansa diskussjoni miftuħa. Is-Sinjura Jazloveska ma' il sinjura Xreta, grazie ħafna. Słuchania i e, dobór bardzo szerokiego grona ekspertów. Grazie ħafna, Anna. Mela, rajna kan ħafna kellima minn setturi differenti li jistaw jaqsmu maħna l-esperienza tagħhom dwar l-użu tal-ISF u grazzi wkoll li l-esperti ta' din prezentazzjoni ta' sekk interessanti. Xorta waħda nixtieq. ngħid li hemm xi ħaġa nieqsa f'dawn il-preżentazzjonijiet importanti għax smajna wkoll il-bżonn il nżidu l-effettività tal-użu ta' l-ISF, però ma kien hemm l-ebda informazzjoni dwar dak li għad fuq l-użu ta' li SF u kif dan li ta' mal-monitoraġġ tal-suq tax-xogħol. Fil-passat jena għarnexi li nara xaġa pjuttost straordinarja smajt mill ehm, ġermaniżi u l-Olandiżi, anzi u d-Daniżi, dwar kif huma jirrelataw il-ħaddima tagħhom għal ħtiġa ta' settur u dan huwa wieħed mill-elementi l-iktar dajfa flusu tal-ISF. Aħna nabżon ta' soluzzjonijiet biex intejbu din is-sitwazzjoni partikolari. Għanna bżon ta' rakkomandazzjonijiet u parir u kol dwar din ir-rabta li għadni kif semmejt qed nitkellem fuq ir-reġjun tiegħi fil-Polonja. U kien hemm qisu pjattaforma illi twafqet xi ħadd illi, illi jipprepara l-istudenti li jkunu qegħdin fitxu xogħol wara l-istudju tagħhom fl-SMI e struttura illi tħejji l-istudenti u l laureati tal-ġejjieni għal impjiegi fl-SMIs b'din l-istruttura dak li jkun ikollu trainers li jkunu jafu t-ġiet tal-xtraħtiġ eh, l-industrija fil-reġjun tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu korsijiet tal-istudenti illi ikunu jistgħu jkunu kapaċi jaħdmu eżatt wara li lestu l-istudju bekk ikollhom iżjed ċans li jsibu xogħol. Dol l użu tal-ISF jiena nista' ngħid illi Jħaddu sempliċi ħafna din. U kif talbot ma li għaddi li għafdana għandu ma proġetti ta' infrastruttura. Aħna nixxina nibdlu il-mentalità ta' n-nies fil-reġjun tiegħi. Għamme bżon illi nipreparaw ruħna għal proġett li imbat tkun intitolat għal fondi, inti ma jsirx ikollok fondi qabel ma ikollok eh, proġett ġa ippjanat. Fuq li jassaf però situazzjonija differenti. Ikollok proġett, jina taw il-fondi, mbatt. Fl-axħar jiġu infiċċija il-beneficjari. U diħa mġdaqsak effiċenti, jiex dawk il-beneficjari. il il beneficjari Mux soltu jkunu involuti fxaħġa ħaġa li taħseb jeħtieġu pereżempju f'pajjiżi u postijiet oħra wkoll. Kif jintażu dawn il-beneficjari dawk li jibbenefikaw mill-Fond Soċjali Ewropew huma kumpaniji li jipprovdu taħriġ. Għalhekk nemmen li hemm bżonn ta' xi daqsxejn ħsibt dwar kif nistgħu ninsolfu di problema ġi naraw kif nistaw nallokaw il-fondi. Per eżempju, 25% tal-fondi jistaw jintużaw għal għanijiet amministrativi u 10 biss fil għal eh, xirita ta' mira, għalek nasab li dawn il-proporzjonijiet għal allokazzjoni tal-fondi għandhom jinbidlu dawk huma kummenti tiegħi u nixtieq inkun naf issa l-esperti x'jaħsbu. Grazzi. Nasibgħu ħafna kellima ou d'autres occasions entre nous de discuter de notre expérience et de euh, nos orientations. Oh, Hey, Ejdu naraw ah, eżattament. X'inhu ma l-opinjonijiet tagħna llum? Mm, vielen Dank auch nochmal äh, denjenigen, die hierher gekommen sind, äh, auch wenn jetzt äh, sehr wenig Zeit. Grazie, nishtiq ringrazia l-mistiedna tagħna kemm ma kienx ħafna ħin għal preżentazzjonijiet tagħhom. Għanna però l-kontributi bil-miktub u naħseb li għanna analizzaw dawn id-dokumenti bir-reqqa. Jina nixtieq insemmi xi ftit punti. L-ewwel punt, naħseb li hija xi ħaġa tajba li intom tifukaw fuq il-prinċipju tal-partnership u dan jinkludi lill-istati membri kollha din hija xaġa vinkolanti fuq l-istati membri kollha. Partijiet kollha ta' artiklu 5 huma vinkolanti fuq l-istati membri u għaldaqstant hemm eżempji pożittivi ta' xinu partnership fejn u ġi implementat tajjeb u b'suċċess u fejn l-imsieħba kellhom eh, il- eh, l-appoċ neċessarju biex ikun jistaw jikreaw joħolqu dawn il-partnerships, vera kien hemm xi eżempji fejn dawn ma ħadmux ukoll. Jien daqsan nissuġġerixxi li tingħaqdu li tikkuntatjaw lill istati membri biex bekk dawn il-Stati membri jkunu jistgħu jamlu iktar pressjoni fuq il-gvernijiet. Jina aħna nasbu li l-partnership huwa importanti Uridu nkunu nafu eżattament fejn tixtiequ li jkun hemm titjib, xtib ta' titjib tixtiequ. Iżda jrid ikun hemm taħriġ per eżempju dan li jiġi tpoġġa fil-budget qabel mm, il-perjodu tal-programming eh, il-ġdid u din hija xagħdu nistgħu niksbu għax m'hemm xejn xridu nagħmlu. il testiva dejjem jista' jiġi tajjeb. Issa fir-rigward tal- definizzjoni uniformi u xandat tkun jien nixtieq nkun naf għaliex is-sitwazzjoni eh, hija ċifti diffiċli Ovvjament, irrid noqogħdu attenti għaliex dan jista' kollu effett decentralizzat. Iżda rrid noqogħdu attenti minħabba li dan jista' jirristringi l-kuntest. Iżda fil-rigward tal-ISF, mm, Din hija differenza bejn li u 2020 u programmi oħrajn. Se u hemm għanijiet jieġġata u kol xi punti kemm xi punti li aħna ma nistgħux indaħlu fil-programm fil-passat li istati membri ma qed jaqblu u qalu le din mhijiex kompetenza Ewropea u jiena niftakar li dak li daħalna fl-ISF dak iż-żmien kien dak kollu li nixxinna nagħmlu dak iż-żmien. Mna il-parlament laqas dak ma kien ser jkun possibbli, għal daqsan jien nixtieq nkun naf eżattament dan kollu ser jkun ifisser, għandna bżonn ta' msieħba ġodda, għaliex ser jkun rwoli ġodda, u nixtieq nkun naf x'numa l-proposti ta'kom u jekk dawn u miex affarijiet jistgħu jiġu forzati fl-Ewropa kollha u mhux ehm, f'pajjiż individwali biss. Fi rigward ta' kondizjonalità fil-proposta tal-Kummissjoni hemm tliet tipi ta' kondizjonalità. Iżda intom semmejtu waħda biss huma l-kundizzjonijiet makroekonomiċi. Jiena naħseb li nistgħu li naslu li l-maġġoranza ma jaċċettawx dan fil-Parlament, iżda mbagħad hemm punti oħrajn ta' kondizzjonalità tajlin Fil-istati membri diħol u prerekwiziti tajbin u rridu jibdlu l-izolazzjoni. Għandawna għandhom għallura sistema biex jappoġġaw il-qasam soċjali u l-leġizlazzjoni li tkopri li jessef. jina jek nkun nista nifem zattamenċi l-pozizjoni ta'kom dwar dan. Għonek tu kol dwar Global Grant li din ġa teżisti u tiġin tużata f'xi stati membri, iżda f'xi stati membri oħrajn, f'ħafna stati membri oħrajn li mhux tiġin tużata. Naħseb li minħabba li mtet tiġi ntużata f'ċerti stati membri, kif nistgħu niggarantixxu li l-istati membri fil-fatt qed jimplementaw regolamentazzjoni eh, ġa eżistenti. Xi stati membri fil-fatt jużaw regolamentazzjoni ta' proġetti eccellenti u allura kif nistgħu niggarantixxu li l-istati membri ser jużaw din il-possibilità issa biex ikun jistaw jiksbu għal darba fir-regolamentazzjoni l-ġdida. Xejn ma tqal dwar dan, dak li għandu jiġi imtejjeb fil-grant globali huwa globali biżejjed biex bekk dan ikun flessibbli u jkun jista' jiġi applikat Issa, marriġ definizzjoni iktar preċiża li xekk konna definizzjoni iktar preċiża din mhux se tkun daqshekk globali mhux se tkopri daqshekk. Grazzi, is-Sinjura Kinga u mbagħad Edith Bauer kjoġbok. Grazzi, u grazzi tal-preżentazzjonijiet jiena naħseb li nistgħu naqblu li l-ISF kienet utli ħafna fil-kriżi li preveniet tkabbir u iktar tkabbir ta' xogħlijiet fuq naħa, nistgħu wkoll naqblu li din it-tip ta' appoġġ li appoġġa integrazzjoni eċċetra fis-suq intern. Hija xi ħaġa nistgħu nżommu għal perspettiva ġdida li jmiss. Nixtin kun naf x'inhi l-opinjoni tagħkom dwar dan u kemm tista tappoġġa teoriji li mbagħad jiġu inklużi fl-ISF fil-prioritajiet tal-ISF. Meta għanna ah, ħaddimna uh, fuq il-finanzjament tal-mikrofinanzjament l-element tal- finanzjament, mikrofinanzjament, u għafem importanti biex jgħin l-nies u eh, jħarreċ l nies li ma kellomx esperienza fil-passat biex bekk dawn isiru is negozjanti. Irridu naraw kemm li jessef qed jaqdi dalinan u x'inhu l-futur li qed naraw għalih. Din hija waħda mid-domandi tiegħi. Domanda oħra hija din. Meta nitkellmu dwar um, ehm, tal matul il-ħejja aħna nitkellmu dwar taħriġ għal persuni iktar um, adulti, etc. Però naħseb li meta nieħdu konsiderazzjoni il-bżonn eh, importanti li hemm għal żvilupp fiż-żar tfal, per eżempju, li ġajin minn uh, familji żvantaġġati jew sitwazzjonijiet zvantaġġati, naħseb li dan l-iżvilupp ikun ferm importanti jista' wkoll eh, isir permezz tal-ISF U kull dwar l-istrateġija tal-Roma naħseb li ferm importanti xi kultant fejn fil-bidu ta' ta' meta tfal jibdew meta tfal jibdew l-iskola huwa importanti nassiguraw li dawn jistgħu jkunu ta' suċċess iktar tard fis-suq tax-xogħol. Jien ukoll nixtieq inkun naf kemm li SF tista' servi l-istrateġija tar-Roma li aħna ilna naħdmu fuqa fil-parlament u ehm, ħdimna fl-imkien ma' l-Komissjoni u l-Konsellu ukoll fuqa. Grazzi ħafna. Signora Bauer, bat il-Signora Tsemma. Grazzi, Signora President, jena nishtiq nir-ingrazzja l-kulħat għall-informazzjoni li natatilna. Jien naħseb li din l-informazzjoni kienet utli ħafna għalina. Mod partikolari issa li qegħdin naħdmu fuq rapporti ieħor. U din hija dwar il-problemi bil l-absorption capacities. Palma smajna hemm problemi bihom Il-kollegi għalu li dan li ġej jisseħ ta' spiss għajnu nietu appoċ ma jilħux li dawk in-nies li iktar għandha bżonn. Per eżempju, reġuni iktar foqra jew żgħar. L-SMIs mhux dejjem ikollhom l-informazzjoni. Għal daqstant nistaqsikom dan li ġej. Fl-opinjoni tagħkom, xinu ma l-opportunitajiet u fejn qegħdin l-opportunitajiet biex intejbu l-absorption capacities. Grazzi. Is-Sinjura Zimmer. Grazzi għal kontributi tagħkom. Jizzer prova fil-qosor. Jiena naqbel ma' dak li ntqal mill-membri Nasib li prezentazzjonijiet għamlu għacċara ħafna li hemm ħafna kwistjonijiet li tqajmu issa diskussjoni sissa. Dak li konċerna li li huwa dan. Ja, kienem prezentazzjonijiet mill mill-gruppi. Iżda, il domanda da tkun din. Il-partnerships għandhom jiġu estizi għaliex mhux biżejjed li nitkellmu f'isem ċertu gruppi ta' popolazzjonijiet u ngħidu li għal dan il-grupp jiena qed nirrappreżenta dan il din din l-idea partikolari u jiena nispera li fil-futur eh, il-fondi strutturali n konsiderazzjoni. Soċjetà tmur li lejn minn dan jekk aħna man ma nipprivawx naċċettaw il-bżonijiet oħrajn naħseb li ser, ser tkun ristretta wisq din il-kwistjoni. U koll il-kwistjonijiet għas solidarjetà fiħdan li jessef. Jiena ma smajċ dikjerazzjonijiet ċari minnaħat l-oħrajn, ixtifmu eżattament dwar dan, l-ISF xanda tagħmel eżattament fil-futur u kif isuwa importanti biex l-implementaw l-inklużjoni soċjali. Dan mhux il-każ, iżda dan huwa dak li smajt li l-ISF jinsab hemm partikolarment biex dawk li għandhom ix-xogħol jew dak li m'għandhomx ikunu jistgħu jaddattaw għal żoni tagħhom abbażi ta' suq tax-xogħol. Anke jekk nagħmlu hekk, u fl-opinjoni tiegħi, però nixtieq nisma' l-opinjoni tagħkom, l-esperjenzi tagħkom dwar dan, ċertu programmi bħalissa fuq skala żgħira relazzjoni ma' programmi oħrajn, dawn ma jkunx jistaw jeżistu iktar. U ser jitneħħew mill-inklużjoni soċjali. Qed għawek kienem kien hemm il-laqgħa tal ebsku l-ġimgħa l-oħra li konkludiet li assumew li l-anijiet tal-faqar għall istraġija tal-2020 ma jistgħux jintlaqqu iktar għas ma jistaw jintlaħqu. Jgħidu rappresentanti l-Alepsko. U għallura, ximpat dan ser jkollu fuq il-Fond Soċjali Ewropew fil-programmi għal-programmi futuri u x'se għamlu dwar dan? Grazzi. Merci. Moi, je voudrais vous poser une, c'est pas une question à, à l'un d'entre vous euh, en particulier. Nishtiq nsaqsi domanda nil xat minnkom mod partikolari fil diskussjonijiet varji. L-idea i li niskopru jekk il-fond għandux ikollu autonomija reġjonali meta tiġi biex jiġi biex jalloka jew inkella jekk il-fondi għandhomx jiġu immirati fir rigward tal-istrateġija. U xi ngħidu dwar l-autonomija f'rigward tal-IRDF. Din l-autonomija għandha tinżamm jew inkella r-reġuni għandhom ikollu ammont għandhom ikollhom ammont li jumbat ikunu jistaw jużaw biex jimmanġjaw iż-żewġ fondi. issa wkoll kemm huwa importanti l-involviment tal-imsieħba soċjali u f'dan il-kuntest. Is-sitwazzjoni kif inhi bħalissa kif tista' titjieb? Waqt li fl-istess ħin jieħdu konsiderazzjoni il-leġiżlazzjoni Ewropea u l-wol li għandha. U fir-rigward tal-regoli nazzjonali ruoli nazjonali, l-Europa nsax toqgħod tagħmel kollox, inti trid tagħmel distinzjoni min u responsabli għal xiex. U raba domanda. Fir-rigward tar-riżultati tal-ISF u rwol, aħna smajna ċertu kummenti. Iżda, xikun assessjar tajjeb evalwazzjoni tajba fir tal-metodi applikati u xandu jiġi assessjat, xandu jiġi immonitorat għat ta' xalijiet kreati ħafna ewra minn fuqa xandu jiġi evalwat biex ikonna biex il-qorti tal-awdituri tkun kontenta zda koll il-beneficjarji jkunu kontenti. Kiku kellna naqblu dwar dan u dan huwa wieħed uħar dwar dak li qalet is-Sinjura Zimmer jekk għan naqblu li l-istrateġija tal-2020 mhux ser ikollha ħafna flus u allura hemm bżonn li nlimitaw l-istrateġiji hemm bżonn għal bitliet meta inti timmira għal jessef jiena jidirli li in-nies qed jaħsbu jekk l-employability jiex biżejjed ġifir li nsibu iktar xogħlijiet u x'biżejjed jew li niġġieldu l-faqar li jessef ma tiġix applikat iktar abtrim kif kienet tiġi applikata fir rigward ta' l-esklużjoni per esempio. L-aħħar domanda tiegħi, skużawni jekk qed nsaqsi ħafna domandi, iżda mhux dejjem ikon opportunità li n-diskutu din il-kwistjoni daqshekk importanti. Ija iktar dwar li RDF iżda mhux esklusivament. Xi kultant wieħed jieħu l-idea li il-fond il-fondi Ewropej sa ċertu punt jimmobilizzaw il-serki eh, Ewropej u networks li qegħdin jibbenefikaw lil stati membri oħrajn fir rigward tal-infrastruttura pereżempju. Jiena naf li din hija aktar dwar l erdf u fil-każ tal erdf jista' jkun hemm per eżempju, bridge li mbena taħt li RDF u dawn il-pajjiżi li ser jkunu qegħdin jibnu taħt di, din l-infrastruttura ma jkunu ġejjin eżempju ma minn stati membri oħrajn. Allura x'jiġri japplika l-tapplika l-istess ħaġa f'rigward tal-ISF? Sinjora Lora naħseb ġidet tistaqsi mbagħad ikunna opportunità li tirrispondu għal dawn id-domandi. Mhux se kolkom ħafna ħin bħalma kelkom qabel. Minħabba li ma tantx għandna ħin mhux se ħafna domandi. Iżda xinajdu wara l-organizzazzjoni tal-politika Ewropea dik nazzjonali u lokali fir-rigward tal impiegi li jessef kif tista tassigura konsistenza bejn dawn it-tlet livelli ta' l-istess għanijiet. Grazzi. Mm, e um, mela, fl-istess ordni? Uh, is-sinjura Ċiljeska, kjoġbok tibda inti? Uh, Mannix ħafna ħin, imma. Ħanitkellem bil-Pollak ikun iktar faċli għalija. xi risposta faċli għal dawn il-mistoqsijiet. U laqas risposti ta' malajr. Ha nifoka fuq l-affarijiet importanti dwar il-kondizjonalità dawn il-kollegi tkellmu dwar dan fuq livell uh, makro u anka il-mikro u anka um, fuq livell ta' proġetti. Hawnhekk nixtieq ngħid illi Skont l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, din il-kondizjonalità hija waħda kruċjali. Jekk aħna rridu illi il-flus li intnefqu ikunu effettivi u intnefqu b'mod effettiv biex għan jiseħb il-forsi tkun hemm kundizzjonijiet li jridu per pereżempju appoġġ għal min huwa qiegħed, eh, appoġġ effettiv u jridu jkun hemm ukoll evalwazzjoni tal-riżultati b'sistema adattata biex inkunu nistgħu naraw jekk ħakni il-miri tagħna. Jiġifieri din il-qafas, din il-kondizzjonalità li saħaħ il-proġett hija waħda indispensabbli. Dwar il-proġetti sistema tiġa edha fil-post iġifiri fuq livell ta' ko-finanzjament, għal-inqas fil-Polonja, dan jiddependi fuq livell ta' riżultati miksuba. Iġifiri jekk aħna naqblu illi aħna ħa nimiraw lejn numru ta' partiċipanti partiċipanti fil-proġett u ma jkonniex dak in-numru ta' partiċipanti allura jkollna inqas fondi. Iġifiri, hemm eh, forma ta' kondizjonalità fuq livell ta' proġetti, ma din hija xi ħaġa simplistika għax wet toqgħod iżomru iżomm f'moħħu kemm ħajon fuq flus. U aħna ma nagħmlux fil-fatt evalwazzjoni kwantitattiva laqas wara taħriġ tagħhom. Il-kondizjonalità tista' tiġi marbuta ma' l-effettività, l-effikaċja tagħha ma' dan jiddependi u koll fuq definizjonijiet eh, tal-rizultati um, eh, eh, ġifiri manniex aħna risposti sempliċi aħna tkellimna semenija din tiġa l-ambitu u l-kopertura tal-li E SF tista' tiġi diskussa aktar fil-font. E, jiena ma naqbilx mal-proposti illi huma id-disinjati e, biex jihdu post fondi oħra għal pajjiż meta l-gvern ikollu nuqqas ta' fondi. Dik hija sostituzzjoni simplistika, ġifieri inti qed hemmhekk tieħu eh, l-ISF ikun qed tieħu il-post eh, ta' fondi oħra u l-profil tal-fond ħajbati jekk dan iseħ l-appoġġ għal entrepreneurs żgħażagħ u lodda li hemm bżonn biex wieħed jiffinanzja l-attività ta' dawn il- l entrepreneur zar, naħseb illi istati membri tiġa kizbu eh, kisbu esperjenza u inataw mm, anka għajnuna għal dawn il-persuni zazah li kun irdi waqfu kompani ġifiri l-istrumenti eh, u ma eh, edina lek fil-fat nix nirrispondi mistoqsija oħra dwar il-kapacità ta' assorbiment. Ma naħsibx illi di dinja problema bli jessef jista' jkun li hemm gruppi fis-soċjetà li laqas jafu kif eh, jużaw tajjeb li SF jew imma b'mod eh, inġenerali, fuq livell inġenerali li SF jintuża, eh, eh, jintuża l-fondi tiegħu. Aħna rridu nistaqsu l-mistoqsija però jekk il-beneficjari illi għandhom jibbenefikaw fil-fatt ikunu x'ibbenefikaw fl-aħħar tal-ġurnata. Naddu issa mela Eh, il-nis għandhom ikunu galanti, eh, s-surrejter għandu bżon il-mikrofon għax irrit jitlaq l-ura nasib għandu jitkellem issa fil-qosor ħafna għax il-ħin tal-interpretazzjoni dal-waqt eh, jiskadi jekk jista' jkun fil-qosor jekk jogħġbok. Fil-qosor u biex nirrispondi mistoqsijiet li staqsawni. Mistoqsija tiegħek pereżempju kif issir eh, l-evalwazzjoni tal-tiġi tas-suq tax-xogħol u kif din għandha x'taqsam mal-xogħol eh, disponibbli. disponibli dan u aspett ieħor fil-fatta kif taħares sej l-affarijiet eh, fil-medda ta' żmien medju u twil. Ħafna drabi l-iżviluppi fil-suq tal-xogħol ikunu jirrispondi għal eh, tieġa fuq livell qasir. Importanti illi naraw x'tip ta' sħubijiet għandna bżonn fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali u anka Ewropew. U dan mal-im eh, sieħba fir-reġuni u mal-assoċjazzjonijiet u l-awtoritajiet differenti l-importanti huwa li nqarbu li ċittadini lejn il-suq tax-xogħol hawnhekk ma nix għalfejn għodu nivvintaw l-affarijiet mill eħa net. U għanna għandu e, sur isir użu tajjeb minn dak li tiġa għanna disponibli, mux qed nitkellmu hawnhekk dwar sħobijiet ġodda il-problema illi però li fċertu stati membri dan il-prinċipju li tiġi iċċarata xem għatem eh, assoċjazzjonijiet u persuni li għadhom esklużi fir-Rumanija per eżempju hemm esklużjoni u hemm konfużjoni wkoll dwar disponibilità tal-riżorsi f'dan il-Fond Soċjali Ewropew u fondi oħra li huma relatati mat-taħriġ Problema oħra hija kif qed l-evalwazzjoni tas-suċċess ta' riżorsi li jkunu ntużaw. Il-kwestjoni kemm poġġejna eh, persuni f'xogħol eh, ta' eh, kwalità għolja. L-importanza huwa li intejbu x-xogħol eh, fir-rigward ta' li nagħtu x-xogħol il-persuni li huma qiegħda. Għamilna progress, però qegħdin nifukaw fuq ix-xogħol innifsu u l-ħolqien il-ħolqien tax-xogħol aktar milli kif inqarbu l persuni lejn ix-xogħol. Iġifiru irridu niċċaraw ħafna punti anka fir rigward tat tip ta' investimenti li jridu jsiru. Grazzi ħafna. Nispera illi eh, kollok diskussjoni tajba fil laqali li sejjer għalija. Mela naddu għal mikrofonu l-personu li jmiss qabel ma tlaqsu Reuter tgħid il-kellima. Forsi aħjar ikun jaf il-pożizzjoni tal-TUC. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar xi ġlida bejn l imsiħba fir-rigward tal-ISF. Imma, insomma, jiena. Eh, naf li hemm NGOs li qegħdin iħarsu lejn eħe xi eh, diskwit li se jkun hemm u hemm trade unions li qegħdin eh, jaħdmu għal dawk li huma qiegħda. Aħna fil-Belġium ngħidu e, eh, nirna jekk nibqgħu moqogħdin flimkien. U din hija fil-fatt xi ħaġa illi eh, trid issir irridu insibu soluzzjoni sodisfaċenti biex isir xogħol tajjeb u naħdmu lejn il-xogħol tajjeb m'għandniex ninsew illi numru li dejjem qed jiżdied ta' eh, ta', ta xogħol fqir, għandna bżonn xogħol ta' kwalità, aħna m'għandniex bżonn xogħol prekarju, temporanju u il-Fond Soċjali Ewropew huwa l-istrument eh, ewlieni biex jintlaħaq dan l-animali aħna għadin nibżaw li meta nħarsu lejn l istrategija tal-2020 u l-proposti fiha u hawnhekk naqbra jiena mal-Presidenta li jesef u l-fondi strutturali għandhom jiġu użati biex tiġi implementata din l-istrateġija tal-2020 imma mhux bil-modi antiki li huwa essenzjali li huwa il-pilastru eh, li jinkludi din il-koezjoni inklusiva. Aħna għadin ngħidu li din il strateġija ta' impjeg eh, strategija Ewropea ta' impjeg u rridu inqisu il-fatt li l-anijiet li hemm eh, fil-Kunsill msemmija mill-Kunsill biex naqsu 20 miljun il numru ta' persuni foqra. Eh, mbagħad wieħed ħares il-kriżi li jara li qed tmur għall-lar. Eh, bat nindunaw li meta niddiskutu dwar il-fondi hemm din l-isfida il-tit l-affarijiet iridu jkunu relatati lejn din l-istrateġija tal-2020 bl-involviment tal-imsieħba soċjali eh, fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fid-definizzjoni tal-deċiżjonijiet li rridu jittieħdu. Imma m'għandniex nilimitaw dan għal linji ta' gwida tal-impjeg l-linja gwida integrati. Inkella ma jkun hemm xejn aktar uh, f'din l-istrateġija tal-impjiega wara kollox fl-aħħar mill-aħħar u l li jiddeċiedi e, e, kemm <laughs> se jkun hemm fondi. Jista' jkun hemm dawn il-linji tal-gwida għax-xogħol imma irrid ikun hemm ukoll it-twaqif ta' il-prioritajiet biex ikun hemm din il-politika fuq livell Ewropew, politika għall-impjieg li tinvolvi l-inklużjoni u anka eh, l-ugwaljanza l-inizjattiva kienet ġiet abbandonata meta kena dan l-approċ ta' l-imsieħba kenna valwazzjonijiet li saru fuq u li jisiru fuq uh, bażi regolari kan stess fil-fatt ipproponejna illi meta eh, niġu għal kondizzjonijiet uh, ta' diskussjoni l-kondizzjonalità per eżempju eh, fil-ċertu aspetti ta' direttiva għalfej mandux ikun hemm l-ugwaljanza inkluża, he għandha l-ugwaljanza għandha tkun waħda mill-kondizzjonijiet. Aħna għadin fil-fatt nirriflettu aktar fil-font u il-tqajna u kol ma ħafna rappresentanti fil kolpi differenti imma li wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll huwa l-autonomija imma anka l-importanza ta' koordinazzjoni ma' pereżempju l-IRDF u politiki oħra Ewropej. Hemm politiki oħra anka fl-linji tal-budgets oħra u meta nitkellmu dwar subija ma' l-IRDF dak li qed nitolbu aħna flimkien ma' min iħaddem huwa illi ikonna prinċipju ta' sħubija anka f'dan li RDF palissa ma nix il-msiba soċjali jemmek kolla asmanna l-istruttura eh, tripartite emmeka. Fil-pajizi ta' l-Skandinavja fil-fat ittieħed pass lura għax minħabba li m'hemmx aktar domanda fir-rigward ta' distribuzzjoni tal-fondi fir-reġuni, eh, eh, dan qed jitlob illi l-affarijiet jisaħu fil-fatt Aħna għandna 3 minuti għal kelliema l-oħra tgħid il-presidenta għatatil għal-mikrofon il-kallima skużani imma mridu eh, nżommu mal-ħin nkella ma jirnax lix il-kelema li jmiss, IVA, suq ta' xol, irtikun ċentrali, eh, fil-applikazzjoni ta' dan li SF, u rritu kollu l-inklużjoni soċjali u l-ħolqin ta' xol tajjeb, specialment Eh, eh, fil-rigward tal-SMB sem bżonn il-lifelong learning u anka sistema ta' taħriġ mill-bidu net tal-ħajja sal-aħħar tal-ħajja. Issa dwar l-autonomija tal-IRDF għandna bżonn koordinazzjoni u sinerġija dini essenzjali l-ekonomija reġjonali li tiġi mirata tajjeb iva hemm prioritajiet li hemm bżonn li ħallu l-flessibilità lir reġjuni biex dawn japplikaw il-rekwiżiti speċifiċi tagħhom il-ċer issa. Is-CRPM imiss. Fil-qosor ħafna ta' malajr ħafna, dinja frustranti, għawnek ġejna pafna idejat aħna, pafna kontribuzzjonijiet relatati ma dak li qegħdin namlu. E, id-dar tal-limna ħafna ħafna esperjenzi li xtaqna naqsmu ma'kom, un bat ma jkonni xin bizzejiet. Issa dwar is-sorveljanza tal-xogħol huwa importanti li garantixxu li hemm aċċess għal xogħol għat-taħriġ għal dawk il-persuni li huma aktar il-bot mis-suq tax-xogħol u dan ix-xogħol jista' jsir biss mal-setturi professjonali u mal-imsieħba soċjali illi jħarsu lejn din li jessef para triangolu għandek il-input mill-pubbliku u mbagħad għandna dawk il-persuni li qegħdin il-bot ħafna miċ-ċentru. E, e, e, qed nitkellmu anke hawnhekk ġifieri dwar it-territorji u dwar l-aċċess ta' kulħadd għal din li SF meta jħares inħarsu lejn dan it-triangolu nkunu nistgħu nidentifikaw x'inhuma x-xogħol tal-ġejjini bħal dak pereżempju fit-kabbir ambjentali l-Green Growth u rridu issa messu dan it-tanker enormi eh, li hija l-ekonomija tagħna lejn dan ix-xogħol favur l-ambjent. Eh, aħna fir-reġjun tagħna nafu xi tfisser din wara l-ħruq li kellna fil-foresti e, xogħol tagħna kien hemm ħafna xogħol jiddependi fuq il-linjam, pereżempju ma sa nafu li hemm bżonn illi noħolqu opportunitajiet għal xogħol ġdid u anka hawnhekk qed nitkellmu dwar li natu it-tieni ċans li l-personina anzi għas nħobb nuża din il-terminoloġija t tini ċans jiena ngħid eh, għom ċans ġdid eh, u għanna naħdmu biex kontra l-falliment akademiku, nikoraġiċu n-nis biex jibqaw l-iskola, għandhom bżon l-inkoraġiment dawn iż-żaza u l-persuni u dan irrid iseħħ fuq il-livell territorjali dan tiġa jeżisti veru jiena fil-fatt kun sillir municipali u fil-belt tagħna hemm 40% tal qat fost iż-żgħażagħ minħabba l-problema ta' tfalli til qum l-iskola kmieni. Għalhekk wieħed irid jaħdem biex lil żaza jurihom x'karriri hemm disponibbli, wieħed irid jaħdem fuq il-ħoloq kollha tal-katina. Anka meta nitkellmu dwar l-anijiet dan li eh, sef ridu nitkellmu gor dwar l-innovazzjoni fil-qasam ta' l-enġinerija u għana nkunu koraġġużi anka fil-proġetti fuq livell reġjonali. Ninkoraġġixxu l-innovazzjoni, l-bini tal-kapaċitajiet, il-kapaċità għall-esperimentazzjoni emmek em potenzjal ta' aktar xol u xol aktar flimkien. Il-President tirringrazzja li l-kulħat Jiena ħadd nota wkoll tal-impenn tagħkom naf li intom qegħdin tagħmlu ħafna xogħol, imma aħna rridu bil-fors nirrispettaw il-ħin tax-xogħol ta' dan il-Parlament minħabba l-interpreti fil-kabini tagħhom. Pala konklużjoni, tgħid il- Sinjura Chartier wara li smajt l-imsieħba bar kbar diffikultà li għanna hija li imbidlu l-iskala tal-ħsieb tagħna irridu naħsbu dwar ix-xogħol u rridu nitlu fir-realtà ta' l-effett tal-politiki tagħna. Mbagħad għall-imsieħba tagħna li aħna smajnihom b'mod veloċi illum jiena nixtieq nerġa' niltaqa' magħhom ħalli jkunu jistaw jitkelmu fil-grupp permanenti eh, mm, fil-parlament. Għandek la oħra, għandkom la oħra ġdida. Vous proposez que, évidemment, s'il y a des messages euh, importants que vous... Niproponi li jekk għandkom xi eh, messaġġi partikolari tibatu għomna bil-miktub. Des membres de la, de la commission et ceux qui suivent euh,